Dear colleagues, I herewith open our Assis kollegi, nitlobkom li tisku postkom ħalli nibdew bil-laqatana. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna l-adozzjoni tal-aġenda. Għandkom xi kummenti dwar dan? Jidher li le, mela ngħaddu għall avviżi tal-President. Għandi ħafna minnhom u għalhekk għodu ftit attenti. L-ewwel deċiżjonijiet li ittieħdu waqt il-laqa tal-koordinaturi ta' 11 ta' Mejju. fis 26 ta' 20 ta' Mejju rridu il-laqa ta' 26 ta' Mejju ridna nestendu b'nofsija. U fil-fatt eh, dan ġan għamilniħ aħna ser naħtru membri fiħdan la ifrs e ġi maqbuli li rapporter għandu jkun dak li ser jippreżentakom waqt il-laqa tal-IAS ġewwa Riga il-direttiva li tirrevoka direttiva tal- um, tal-Kunsill ġab kisbet uh, fil fil-qasam ta' tassazzjoni iżda uh, il-risk irrid ikun hemm miżuri li huma stipulati skont direttiva tal-2003 um, slash 43 u il-rapport tal-ICB tal-2014 lill-ICR kif ukoll dwar l-Unjoni Bankarja tal-SNT u anka rapport fuq l-Unjoni Bankarja lill-PPE. Il-budget tal-2016 u tranzazzjonijiet ħadd ma xtaq li tkun parti mill-buro, però eh, dan kellu jsiru għalhekk Roberto se jkun kuntent ħafna. Jiġifieri l-rapport ser imur lil-GUE u l-NCRs. Issa, dwar il-laqa ta' 23 ta' ġunju, mit 3 u nofs għal 5 u nofs, ser sir sabiex kun hemm dialogu mal-Viċi President Dubrovski u anka mal-Kummissarju Moskovici dwar is-CSRs. Minħabba nuqqas ta' ħin lekon id iddeċida li ma ħejjiex eh, rapport fuq eh, eh, il-linji gwida dwar ix-xogħol, iżda minflok iddeċidejna illi tiġi preżentata itra u ikunem dibattitu fuq il-krizi u għandhom jiġu mistidna u kol partijiet interessati inkluż rappresentanti tal-gvern Grek. Umbat fuq l-FC kienem zewċ trialogi tal-FC li saħħew il ġemali li għaddiet u illi damu ħafna, damu fil-fatt sa tlita ta' fil-ħodu nittama li kellhom bizziet kafe xi xorbu, l-kwistjonijiet kollha ġew koperti u issa sar progress ukoll. Suġġetti oħra importanti għad iridu naqblu dwarhom flimkien mal-Kunsill, partikolarment rigward il-finance il-finanzjament tal-FC u anka dwar l-istruttura tal-governanza. Eh, ser kunem zewċ uh, eh, trialogi addizzjonali li ser isiru għawek huwa lum u għalhekk illi mawx xi membri preżenti fostna li qegħdin preżenti fid-dialogu. U uh, ser jkun hemm trialogu ieħor. Mbagħad fuq il-money market funds fis-26 ta' frar li kon iddeċida li l-fond irrit uh, eh, uh, eh, illi ser jidġu avjati trialogi u wara l-votazzjoni ta' 29 ta' april issa nistgħu bħala ikon nibdew it-trialogu għabbażi ta' dan il-mandat. Passoltu it-tim ta' negozjati se jkun uh, format mill-ċer u shadow rapporters u il-rapporters u passoltu et nittamaw illi il-kunsil ikun għaref bizzejet rigward il-benchmark file Fil-31 ta' Marzu ġie adottat dan il-fajl, dan il-fajl għandu jintbat lill-plenarja għan negozjati ta' trialogu, il-plenarja ivvutat fit-19 ta' Mejju u ġiet saret votazzjoni skont regola 61, ġifiri issa il-diskussjonijiet bej mal-Komissjoni u il-Konsil jistaw jibdew. U passoltu il-tim ta' negozjati ġiġa ġi format u lew u trialogu li jmiss huwa nar it-tnejn ta' Ġunju. L-aħħar punt, it-tieni trialogu dwar is-sigurtajiet u l-FTR, it-tieni trialogu dwar dan ir-regolament sar fl-20 ta' Mejju u nistanejt li sar xi progress u għalhekk issa dawn il-parti kbira ta', da, ta dawn il- il-kwistjonijiet, pero xorta waħda ser jiġu eh, trattati fit trialogu li jmiss Għatem rizervi fuq eh, eh, direct data flows bejn il-banek ċentrali u supervizuri. ħafna xogħol qatt irid isir biex innaqsu d-diskrepanza u anka s-seta tal-Kummissjoni biex testendi s-setat tal-banek ċentrali. Rigward il-rapportar, il-Kummissjoni esprimit tħassib dwar eh, ċertu uh, backloading li jeżisti f'xi każijiet rigward l-eżenzjonijiet tal-SMEs għal eżenzjonijiet rigward dan ir-rapportar, il-negozjaturi qablu illi ikunem delegazzjoni ta' l-regoli 117 u 130. Kulħadd jaf kemm dawn huma jidħlu f'ċerta aspetti tekniċi. Barra minn hekk nistgħu naħdmu ħafna fuq artiklu 15, però hemm bżonn illi ikun hemm deċiżjonijiet aktar ambizzjonijiet biex biex eh, jiġu użati aktar il-liġiet nazzjonali. U eh, bżonn li jkun hemm aktar trasparenza eh, fil-kontest ta' din ir-regolament li fit-trialogu li għaddi li għadda ma kienx hemm avvanz. Dawk kienu l-avviżi tal-President ma nafx jekk għandkom xi kummenti minnaħa tagħkom. Jider li mhux il-każ, mela allura nistgħu nibdew ismu ismiħ eh, tagħna dwar ismiħ pubbliku dwar pensjonijiet u l-istituzzjoni tal-provvista tal-tirar okkupazzjonali. Aħna stidinna John Segas minn Pensions Europe. Nil-ak fostna Hansan Merton minn l-Università ta' Utrecht. Klaus Tieferman, il-kap esekutif ta' e, ta' istituzzjoni li jisima bil-Ġermanis, ma nafx eżattament x'tista' tfisser, u anka lil Massimu Ċerrutti minn Business Europe. Jiġifieri, rajt lilkom, rajt nara li l-kol kemm intom tinsabu hawnhekk, għal differenza ta' xi membri oħrajn li jinsabu moħlin fit-traffiku, u fil-fatt nistaw niddedikaw lil dan is-smieħ pubbliku uh, nofsija għal prezentazzjonijiet ta'kom. Umbat, eventualment wara daw il-kommenti ser ikolna skambju ta' femiet mal-membri tal kumitat u qabel ma naddi il-kelma lil-kellima naddi il-kelma lil-rapporter fuq il- biex jgħidina kantejn fuq l-IOP MRPs, is-Sur Brian Hayes, ħalli għamel xiftit kummenti taftuħ. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtiq nirringrazzja l-kulħadd li uh, jinsab hawnhekk fostna hija t tieni opportunità fil-fat li għana sabiex nitrataw dan il-sujġet. Kif tafu kellna diskussjoni inizjali fih dan il-komitat tana l ġimgħa li għaddiet u kien u kol publikazzjoni ta' short ta', ta paper asira Illum tassew nixtiequ nisimgħu lill industrija titkellem hawnhekk għandna l-esperti fostna li għandhom arfin partikolari fuq dan is-suġġett. Ma nixtiequx namlu round table ta' u nisimaw l-regolaturi, le nixtiequ nifmu eżattament kif dan ir-regolament se jaffetwa lill-industrija. Għalhekk jiena ser qed nistenna fil-ħerqa illi eh, nibdew din id-diskussjoni barra minn hekk nixtieq nirringrazzja wkoll ix-shadow rapporteurs kollha li nsabu hekk nixtieq nismagħhom u nisma' l-opinjonijiet tagħhom hekk kif eh, nidħlu aktar fil-fond fuq ir-rapport tiegħi illi għandna niddeċidu dwaru qabel il-waqfa tas-sajf. Mhux ser noħdilkom aktar ħin u ser ngħaddim mill-ewwel il-kelma lill-esperti. Grazzi ħafna Brian għal din l-introduzzjoni u għalek nibda billi nadil kelma lil John Cigars. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità sabiex nista' nkun hawnhekk fostkom Pensions Europe hija tassew kuntenta li tinsab hawnhekk. Naħseb illi eh, il-bżonn li naħdmu mal-Parlament Ewropew u mal-partit interessati f'dan il-proċess leġislattiv ser jgħinna ħafna. Nixtiequ nirringrazzjaw lir-rapporter Brian Hayes u anka l-shadow rapporters u l-MEPs oħrajn illi jixtiequ jiżguraw illi jkun hemm studju tajjeb ta' din l-abbozz ta' leġislazzjoni. Naqblu ħafna mal-dikjarazzjonijiet il ħarġu fid-dokument prodott mill-membri tal-ikon. Nafu li memx approċ wieħed tajab għal kulħadd bħalma qal ir-rapporter barra minn hekk napprezzaw ukoll il-direzzjoni tal-Kummissjoni biex niżviluppaw reġim kif suppost għal pensjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm Pensions Europe tilqa din id-direttiva ġdida tal-IORP. Nafajt imbidlu inbidlu ħafna mill-ewwel direttiva tal-2003 l-iskemi issa tisiru aktar popolari u kien hemm bidla minn defined benefits għal defined contribution schemes madwar l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk qed naraw arranġamenti ġodda li ġew stabiliti iżda bat wara ġew imxejna xi ftit għalhekk il-leġiżlazzjoni trid iżżomm pass pass mal avanzi li qed isiru. Barra minn hekk aħna inħossu illi hemm ċerta riformi bħal per eżempju dawk ta' Solvency 2 illi kienu ser ixejnu il-miri ta' sigurtà, l-adegwatezza u sostenibilità tal-pensjonijiet tal-irtirar ta' xogħol. Aħna nibbażaw ħafna fuq il-governanza madan ukollu nħossu illi it-test tal-Kummissjoni tal-Kummissjoni Ewropea huwa preskrittiv. Aħna nixtieq li jkun hemm iktar semplifikazzjoni u iktar flessibilità b'konformità ma' pensjonijiet uh, u nittamaw li l-Parlament jadotta approċ ta' dan it-tip. Flimkien ma' dissa uh, organizzazzjonijiet oħra, inkluż il biptana mill-istess Business Europe, aħna batna itra li rapporter u shadow rapporter sabiex nisħu fuq l-iskop soċjali tal-IORPs u għaliex hemm bżonn ta' aktar flessibilta. Jina nħeġġeġ il- komitat sabiex jifhem li dan u lantana. L-IORP staħsem ħafna mal-partit interessati u tikkoopera mal-partit interessati u koll. Importanti ħafna li nifmu pal qal id-dokument ta' ħidma illi l-pensjonijiet huma ta' kompetenza nazzjonali. Dan huwa punt importanti ħafna u ma nistawx ma nikonsidrawx. L-ambjent attwali huwa wieħed ta' sfida kbira għal pensjonijiet, interessi ta' imax baxxi, hemm ukoll il-kwistjoni tal-pompjar tal-flus tal-quantitative easing u anka il-fondi pensjonistiċi qed jiġu imħeġġa sabiex jinvestu fuq sma bħal pereżempju dawk tal-swieq tal-kapital. Xi ħaġa li aħna nappoġġaw għaliex dan jista' jikkontribwixxi għall l-aġenda ta' tkabbir, irkupru u aktar xogħol. Għalhekk huwa importanti ħafna illi niksbu bilanċ regolatorju u niżguraw illi l-istess regolamenti ma jaħdmux kontra kontrina. Għalhekk nixtieq nisħaq fuq ċerta punti illi direttiva tista fihom tista' titjieb. L-ewwel net ir-rwol tal-imsieħba soċjali, rekwiżiti l-ġodda għal kwalifikazzjoni professjonali għal persuni kollha illi tassew imexxu din l-istituzzjoni bħal donnu ifisser illi mhux ser jibqa' jkun hemm trustees ta' membri nominati u eh, ħaddima nominati. Dan ser ixxejjen il-governanza u l-parteċipazzjoni fl-iskemi tal-pensjoni. Dan nista' neliminaw billi neliminaw ir-rekwiżit professjonali. Ikkun aħjar jekk aħna nagħmlu valutazzjoni b'mod kollettiv biex bekk nkun aktar b'konformità ma' kif jaħdmu l-istituzzjonijiet ta' negozji attualment. It-tieni punt, id-dikjarazzjoni ta' benefiċċji tal-pensjoni. Dan l-statement, dan il-PBS fil-fatt ta' żewġ paġni jagħmel aktar diffiċli għall-iskemi biex jipprovdu informazzjoni lill-istess membri tagħhom. L-iskemi ta' pensjoni mxew ħafna l qudiem fl-aħħar snin bħal per eżempju isu ċerta kwistjonijiet bħal kemm l-iskema tkun tajba għall-istess membri u eventualment jekk dan ma jsirx ser ikun hemm problemi għall-istess membri tal-iskemi li ser jaffaċċaw aktar riski. It-tielet punt, skemi transkonfinali aħna tassew tamajna li d-direttiva l-ġdida telimina il-rekwiziti uh, eh, diffiċli ħafna li wieħed iżomm magħhom li attwalment jeżistu għal skemi ta' pensjoni transkonfinali. Iżda dan ma sarx il-rekwiziti ser ikunu, il fat li il-rekwiziti rridu ikunu eh, eh, finanzjati kompletament ser ikun punt li kompli jaħdem kontra daw l-iskemi transkonfinali. Barra minnek, rridu jittieħdu deċiżjonijiet b'mod dem demokratiku. Rikward il-depozitorju DC da mandux ikun obbligatorju jekk eh, ikun Eh, ikunu ġa saru xi deċiżjonijiet f'xi parti oħra tal-katina tal-investiment. U eventualment jekk da ma jsirx ser ikun hemm pensjoni taktar baxxi għal membri. Fl-aħħar nett inħossu li rridu ngħidulkom li tridu toqgħodu attenti għal nefqiet addizzjonali, l-ispejjeż addizzjonali il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kommissjoni Ewropea tqis li ser ikun hemm eh, madwar 22 euro kull persuna eh, pala, pala stejes eh, li siru darba u xi stejes oħra annwali. Aħna però eh, nħossu li l-ridu nqodu ħafna attenti għal dawn l-ispejjeż għalhekk din id-direttiva iva tista' tiġi imtejba. Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma lil Hans mill-Università ta' Utrecht. Grazzi ħafna tal-li stintuni għawek fostkom. Jina nishti um, namel kummenti l-ewwel qabel kollox nixtieq uh, nisħaq fuq xi artikli uh, ta' trattat u kif il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tratta dawn il-kwistjonijiet. U tieni punt fl-aħħar nixtieq uh, nisħaq fuq ċerta ideat illi jistaw kunu utli. Mela ħanibda mill-Vangent Nlos tal-1962 fejn ġi stabilit illi l-EEC tikostitwixxi ordni legali ġdid tal liġi internazzjonali benefiċċju għal dawk l-istati li għandhom uh, drittijiet sovrani limitati minkejja ċerta Uh, oqsma li fjom um, ċerta limitazzjonijiet. Barra minn ekku importanti li applikaw ukoll ir-regoli ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, il-kas Albani tal-1996 stabilixxa illi uh, fond pensjonistiku b'ġestjoni ta' skema ta' pensjoni supplementarja jinsab bħala parti mill-tifsira ta' artiklu 85 ta' trattat Fil-kas tal-Kummissjoni kontra Spanja ġi uh, deċiż illi servizzi offruti mill-fondi ta' pens mill-fondi pensjonistiċi u kumpaniji tal-assikurazzjoni jinsabu parti mit-tifsira ta' artiklu 57 ta' TFEU. Dawn huma servizzi ġeneralment provduti għal renumerazzjoni u huma karatteristiċi essenzjali illi fil-fatt huma parti mill- ċerta konsiderazzjoni tal-servizzi li huma parti minn din il-kwistjoni. Issa, f'artiklu 56.38 jgħid illi irridu ngħidu wkoll illi illi mill-perspettiva tas-suq uniku irridu inqisu artiklu 56 illi jalibina l-applikazzjoni ta' qualsiasi regoli nazzjonali li affettwaw il-forniment ta' servizzi bħala parti mit-tifsira ta' artiklu 57. Dan huwa dak li qal il-qorti, li qalet il-qorti mhux dak li qed jien. Fil-2011, dejjem fil-2011, ġi il-qorti introduċiet responsabilta statali fil-kas ta', ta Hogan ġi deċis illi fil-kas ta' direttiva 2008-94 dik ta' solvenza Eh, ta' solvency din trid tiġi interpretata bħala li tfisser illi il-miżuri meħuda mill-Irlanda eh, fil-kas ta' Robbins and others eh, ma ġewx meqjusa bħala riżultat mm, ma waslux għal riżultati u illi ser il-persuni interessati ser jirċievu eċess ta' 49% tal-valur. Uh, Uh, u għalek dan jurina illi hemm ukoll ċerta responsabilità tal-istati. Naddissa issa għal CMU għawek għal darboħra mm, jira fittixt fil-fat iktar informazzjoni fuq is-CMU u fil-fat Eh, sibt ukoll illi, u għeket nikwota, li neliminaw l-ostakoli għal aċċess transkonfinali jista' tistal saħħa l-suq uniku fil-qasam tal-forniment tal-pensjoni personali. Tistaw tamlu intom ir-rabta ta' tistaw taraw intom stess ir-rabta li hemm bejn dan u l-IOM. Barra minn hekk, artiklu 304 tal-Solvency 2 jgħid illi l-attivitajiet tal-kumpanija relatata jinkisbu biss fl-istat membru fejn dik il-kumpanija ġiet autorizzata. Iġveri, ċerta attività teżisti biss fl-istati membri fejn ikun inata il- il-passaport. X'nitalmu minn dan kollu? Fil-fatt hemm erba lezzjonijiet li nistgħu nitalmu. L-ewwel nemmen illi hemm bżonn ta' ta' armonizzazzjoni ta' rekwiżiti tal-kapital biex nevitaw arbitraċ regolatorju. Jekk inħallu ir-rekwiżiti tal-kapital mhux mimsusa, jew ser naraw illi l-IORP tibqa' taħdem waħedha kif diġa qed jiġri, U iktar importanti minn hekk għal attivitajiet eh, transkonfinali tal-fondi pensjonistiċi eh, il-rekwiziti tal-kapital huma importanti ħafna għalhekk jekk ir-rekwiziti ikunu differenti bej stat membru ieħor ser naraw illi ser ikun hemm bżonn tal-arbitraġġ regolatorju li tant qed nippruvaw nevitaw. Barra minn hekk id-direttiva tal-IORP trid tagħmilha aktar faċli biex ikun hemm Eh, biex ikun hemm aktar attività transkonfinali. Fil-verità, l-affarijiet qed jagħmluha din id-direttiva qed aktar diffiċli għal attività transkonfinali. Ir-raġuni għaliex kwotajt l-artiklu minn Solvency 2 kien propju għaliex ħsibt bejn il-fondi pensjonistiċi illi huma attivi b'mod lokali u dawk li mhumiex attivi. U soluzzjoni għal din il-problema tista' tkun u dan wasalna għal fatt illi ċerta kumpanija tistaqsu l-om infusom għaliex hemm dawn ir-regoli kollha. Propju soluzzjoni tista' tinsab fil-definizzjoni illi għandha tiġi applikata għal fondi li huma l-aktar attivi b'mod transkonfinali u l-mod kif tiġi formata din id-definizzjoni nistgħu niddiskutuha. Biex nikonkludi dawn l-elementi kollha iwaslu sabiex ikolna ċerta sissin tal ta' din il-CMU. Rridu naraw l-iżvilupp li qed isiru fil-qasam eh, tal-assikurazzjoni tal u importanti li nevitaw ċerta diżastri illi rajna fil-passat li waslu għal falliment tas sistema finanzjarja. Mr. Hans van Merten and Grazie ħafna tutti, sur Hans Van Merten u issa naddi il-kelma Chief Executive ta' laba mm, Is-sur Klaus Stieferman. Grazzi, sur President, mm, Iva ħna ħosuna ta' sew onorati li parti minn dan ismieħa, kontenti li nistaw napoġġaw il-proċess ta' revizjoni u nitamaw li flimkien għan nistaw nwassu din id-direttiva IORP 2 mm, biex issaħħaħ dan is-settur. Dawnet nixtieq ngħid li l-pensjonijiet okkupazzjonali jemandom vantaġġi sostanzjali meta mqabla ma' pjanijiet ta' pensjonijiet individwali dawn jirrappreżentaw inqas spejjeż amministrattivi u inqas ehm, riskju bejn il-ġenerazzjonijiet. Ehm, illi tejbu r-riżultat medju tal-partiċipanti nixtieq ngħidem eh, illi eh, ħafna iktar impjegati għandhom igawdu minn dawn il-vantaġġi fl-Ewropa. 60% tal-forza tax-xogħol Ewropea mhijiex intitolata għal pensjoni okkupazzjonali. Stant, eh, irridu infittxu kompromess bejn l-IOP2 bejn l-IORP2 u Zajob, eh, illi jabbiċċa biss minn eh, mill-pensjoni ehm, okkupazzjonali. Nixtieq ngħid li eh, ħafna mill-pajjiżi qed għandna sistema bbażata fuq tliet pilastri hemm filosofija differenti, hemm sfond storiku differenti u m'hemm lebda ħaġa bħal soluzzjoni waħda f'dak li xjaqsam mal pensjonijiet okkupazzjonali. Ġifieri importanti li nifmu eh, dan. l lebda soluzzjoni ta' pensjoni okkupazzjonali waħda, minn soluzzjoni rridu nsibuha fid-diversità u naħseb illi dan eh, huwa il-każ eh, partikolarment għal dan is-settur. Nixtieq ngħid ukoll li dawn it-tip ta' pensjonijiet għandhom rwol importanti xilabu meta nitkellmu dwar is-sigurtà soċjali huma hawnhekk fil-fatt qed nitkellmu dwar imprizi eh, legali u li huma importanti f'settur fejn aħna għandna il-min ħaddem il-ħaddiema u eh, l-EYP. Ġifieri dan eh, jiddistingwi ruħu minn minn formuli oħra li għanna fi settur privat fil-Germania, per eżempju għanna maħarsien kontra l-insolvenza, ma għawnek maħnix għet nid-dibattu eh, fuq il-fat li il-gvern, l-istat jidħol ehm, eh, f'kas ta' per eżempju eh, pensjonijiet li għanna tawel xoliet imħalsam inqas fl-Ewropa mill-1974 ma kena lebda kas danu fil-Ġermanja mem lebda kas fejn hemm xi ħadd ġi imwiet xi ħaġa u ma natax anki jekk kien hemm kumpanija illi falliet kif għadna aħna unifikati permessa diversità u naħseb illi allura għandna bżonn standards minimi memx għalfejn armonizzazzjoni sħiħa ta' sistema. Jien ma naqbilx illi huwa minħabba Ajo, għalfi u wieħed illi m'għandniex daqshekk natura transkonfinali ta' dan is-suġġett li qed niddiskutu. Forsi fil-verità hija li m'għandniex eh, bżonn xi ħaġa komuni l għaliex hemm fuq livell nazzjonali diġà soluzzjonijiet illi qed jiġu eh, provduti u allura naħseb eh, li jekk m'hemmx bżonn eh, għal l-armonizzazzjoni tal-ewwel pilastru qasam għalfejn armonizzazzjoni ta' tienu it-tielet wieħed. Jiena nixtieq ngħid li jekk rridu eh, ntejbu l-affarijiet hemm diversi hemm diversi affarijiet irrid diġà semmew, pereżempju eh, dawk li semmew ġewn. Ħaġa oħra però li naħseb li importanti hija li dawn it-tip ta' pensjonijiet eh, irridu narfu li qed jindirizzaw il-liġijiet tax-xogħol il-liġi soċjali m'hemm l-ebda istituzzjonijiet finanzjarji kif nifmuhom skont it-tielet pilastru, allura m'hemm l-ebda lok għal affarijiet bħal ħarsin tal-konsumatur li kif għanna fil-Germania fejn għandek minna taħdem illi għetiwiet il-pensjoni okkupazzjonali u minna taħdem illi huwa l-konsumatur mux l impjegat Ġifiri, iridu nkunu tassew attenti u kawti meta nirġu biex noħolqu xi ħaġa li ma noħolqux spejjeż u piżija ġodda. Diġà għana 60 fil-mija tal-ħaddiema Ewropej li m'għandhomx ehm, pensjonijiet okupazzjonali Fil-Ġermanja għan 40 fil-mija u hemm vera 60 fil-mija f'pajjiżna imma nixtieq ngħid li dan mhuwiex persentaġġ li biżżejjed għalhekk tassew naħseb li huwa meħtieġ illi ma nkomplux nabbu sistema Imma minn flok kemm jista' jkun naraw illi din is-sistema ta' pensjonijiet okkupazzjonali ħarir. Grazzi ħafna u fl-aħħar nadel kelma li senjura Nisur Maxim Ċarruti, anzi, grazzi ħafna forsi kif ġaram reċentament Naħseb eh, importanti eh, li niftakru eh, lejn il-kustjoni ta' l-EORP sa' unek għet nitkelmu dwar 3.5 triljun euro jirrapprezentaw miljoni ta' ħaddiema u qed naraw ukoll differenzi bejn l-istati membri f'termin ta' numru ta' numru ta' ħaddiema kopruti minn din l-iskema. Hemm ċertu stati membri fejn din hija skema ta' sew sviluppata f'oħrajn inqas. Ċertament eh, eh, aħna bħala il-vuċi ta' negozju eh, nqisu li dan huwa suġġett importanti l-iktar punt importanti kif qalu kelliema ta' qabilna mm, Illi eh, dawn eh, il-pensjonijiet ikunu jistaw jirrifornuti b'mod effettiv eh, meta inħarsu lejn il-passat reċenti naraw li kienem bżieda, rajna evoluzzjoni minn defined benefits għal defined contributions, illu huwa punt importanti ġifiri li kunu eqreb lejn ir-realtà ta' min ħadem. Imma naraw ukoll fil-ġejjeni l-Ewropa ħajkollha kwistjoni kbira bl-adegwatezza u sostenibilità ta' sistemi tal-pensjoni tagħha. U għalhekk aħna qed nivolvu rwieħna bħala Business Europe f'dan in-negozju tajjeb li jkun ukoll l-appoġġ ta' trade unions għal għaliex importanti jkun is-sem ta' kulħadd biex ukoll dawn il-pensjonijiet okkupazzjonali jkunu parti mill-istruttura ġenerali tal-pensjonijiet dan huwa fl-interess ta' kulħadd ċertament hemm potenzjal ta' żvilupp f'ċertu pajjiż biex naraw il-bżonijiet ta' kulħadd qed jiġu mħarsa ma' wkoll biex il-ħaddiema jkollhom dawn il-pensjonijiet okkupazzjonali għanna xie punti li nishtiq nsemmu bħala mira ta' revizjoni ta' din it-direttiva. L għonet nispettaw dimensjoni soċjali ta' dawn il-pensjoniet u nizguraw li l-imsieħba soċjali jistaw jibqaw rijabu rwol fil-governance ta' dawn is-sistemi. Importanti illi eh, dawn il-pensjonijiet eh, ikunu eh, narfu li huma inizjattiva f'na drabi kollattiva u parti mir-relazzjoni bejn minħaddem u il-ħaddiem mhix prodott finanzjarju. Irridu niżguraw sistemi ta' pensjoni u nifmu kif huma organizzati, din tibqa' xi ħaġa ta' kompetenza nazzjonali, ma rridux approċċ ta' kulħadd jagħmel l-istess ħaġa. irridu eh, nevitaw li konna rekwiziti ta' kapitali ġodda solvenza fuq fu livell Ewropew għal dawn il-fondi ta' pensjonijiet. Ella li jiex dawn naturalment ifissru ħafna spejjeż u eh, jagħmel iktar diffiċli għal min iħaddem biex jipprovdi l-istess pensjonijiet fuq il-post tax-xogħol. Nilqaw eh, ċertament eh, il-mira li ntejbu is-suq intern u eh, nappoġġaw ukoll la bozza opinjoni eh, tal-Kumitat tax-xogħol tal-Parlament Ewropew eh, biex ma ġux applikat rekwiżiti ta' ta' rifużjoni sħiħa għal dispożizzjoni transkonfinali imma biex ikonna l-istess regoli għal dispożizzjoni nazzjonali nishtiq nejtem u koll li konnam eh, xi tip ta' dikjarazzjoni eh, ta' beneficja ta' pensjoni armonizzat eh, u komprensif ma jħallix lok għal prassi nazzjonali differenti ma li huma wkoll leġittimi fis-sens tagħhom. Na mela, nilqgħu rapport ġenerali tal-Kunsill li provdi regoli għal daqstant inqas dettaljati. Tħassib ewlieni u għam illi jiddaħlu eh, dawn il-rekwiziti eh, ta' kapital assolvenza għal fondi ta' pensjoni dana kien debattitu illi deġa tqajjem minn numru ta' komitati, partikolarment eh, mill komitat ta' xogħol, nasbu li pożizzjoni li kienet tieħdet hija dik illi għandha terrenjam Kien hemm ukoll l-evalwazzjoni tar-riskju tal-pensjonijiet li hija simili għal dik tal-modell ta' evalwazzjoni assolvenza eh, solvenza u eh, riski personali ta' solvenza 2. U eh, naħsbu allura illi b'dawn iż-żewġ elementi illi semmejt hemm hemm uh, il-lok illi um, ikkun hemm forsi xi rekwiżiti kapitali addizzjonali. Allora nixtieq li messagġi għaddi. rridu nifmu għalam um, naħseb illi jekk nimxu f'din id-direzzjoni imur kontra lan illi għanna ġifiri illi kemm jista' jkun dawn il-pensjoni ta' li rabu iktar u iktar wol importanti fl-iskema ġenerali tal-pensjonijiet. Naf illi eh, il-progress huwa miexi u naħseb illi il-fema tagħna tifma bħala rappresentanti ta' minn ħaddem Business eh, Europe naħdmu 8 fejt mal-industrija l tal-pensjonijiet u nittamaw illi xogħol ta' dan il-kumitat ikun utli biex insibu soluzzjonijiet għal dispozizjoni għal mm, fornitura ta' mm, tal-pensjonijiet, transkonfinali ma' s sostenibilità tal-pensjonijiet. Grazzi ħafna, nifhem li mm, kwistjoni ta' sew importanti, imma żmien qed jafas u għandna punti oħra importanti fuq l agendam Nibda issa Brown ta' Shadow Rapporters eh, u da kolla li talbu il-kelma fl-axar bil-axar eh, rapporter għal-grupp SND sur Tang. Grazzi, sur President, eh, grazzi għal kolħat tal-li il-għajtu din l sedila nasab li għuħna waħda importanti inħoss li me mill kommenti li smajt għamel ħalluni xiftit eh, imħawet illa li xem eh, t-nisimaw iva nalqaw direttiva mbaħt t-nisimaw eh, mlissa sħaħ taffariet li rridu jiġu emendati. Banaf forsi taċċettaw l-sfida għala mm, tilqaw verament id-direttiva specialment għal ewwel kellim l li dan mhuwiex eh, daqshekk ċar eh, ma nafx ta' naqas dal-istadju eh, qed nisħaq ta' sew fuq dan il għaliex dan huwa mm, li huwa mm, fil arba ta' dak li qed ngħidu mm, ambizzjoni Ewropea, proġett Ewropew, nasib li diffiċli biex nifhem eżattament x'taqblu fejn taqblu fejn ma taqblux. Eh. Kien hemm il-tielet kellim nam ta' l-ABA Mela, nista' nara mill-moviment ta' fondi bejn mill-Olanda u l-Belġu. Eh. Dan il-każ taħsbu li direttiva ERP eh, tagħmel biżejjed biex tipprevjeni l-arbitraċ eh, regolatorju u mbagħad eh, mistoqsija oħra ħan tista' tispjega ma iktar id-differenza bejn eh, IORPs nazzjonali u dawk transnazzjonali li semmejtu approċ differenzjat u il hija xi ħaġa li nilqgħu tassew f'din id-diskussjoni. Grazzi. Grazzi U issa Ashley Fox, kjoġba. Grazie, Sir President, grazie u koll il-kellima għal eh, prezentazzjoniet tagħhom aħna l-koll nifmu l-sigurtà soċjali u l-fornitura ta' pensjonijiet u mam ta' kompetenza nazjonali, allora nasaqsu eh, xħajkun il-beneficju ta' din id-direttiva, x'għandna f'moħħna li nilħu eh, nittamaw il dak li qed nippruvaw jkun jkun li nżidu numru ta' njess koperti minn dawn il-pensjonijiet u ntejbu sigurtà ta' dawn il-pensjonijiet u l-numru u l-ammont ta' flus li dawn in-nies ħajkunu qed jieħdu naħseb illi il suċċess jew nkella l-falliment tagħna irrit jitqis fuq dawn il-kriterji. Naħseb importanti li m'għandniex nifukaw u noqogħdu nħaqwa fuq il-kwalifiki professjonali, nkella naħseb li kuna libtaw rwieħna ferm un-eskludu ħafna ħafna minn min dawk involuti fil-gvernar ta' dawn is-sistemi ta' pensjonijiet naqbel ma' Sur Stiferman u ma' Sur Cerruti li rridu noqogħdu attenti minn dawk illi jixtiequ jizidu l-ispejjeż u l-biżijiet. Żgur li m'għandniex rekwiżiti kapitali ma nafx minn ma nafx x'qed ifisser is-sur eh, Mertel meta għal meta semma ċertu meta semma ċertu punti naħseb li eh, fil-fatt eh, inti semmejt li jekk ma li ma jkunx sistema unifikata jista' jkun diżastru ma jien nista' nara diżastru ieħor diżastru għal ħaddiema tagħna nixtieq insemmi is-sitwazzjoni ta' Renjunit u ta' l-Irlanda ġeneralment l-ewwel peace u ma' deċiżi minn ħaddem għal ħaddema tiegħu fejn forsi is-sitwazzjoni tvarja għal dak li għana fl-Olanda fejn hemm istituzzjoni finanzjarja tu li tiħu in konsiderazzjoni dan, allora kif ħan jieħdu in konsiderazzjoni kif ħan iżguraw il-leġislazzjoni ġdida il sit il-ħarsien għal sidien tal-polza mingħajr ma tfisser iktar spejjeż Ella li jesem eh, fil-fama tijaj, jekk il-rizultati ta' din id-direttiva huwa biex innaqsu ta' n-nies koperti eh, li dawn jirċivu inqas u inqas eh, pensjonijiet, allura naħseb li nkunu qed nwaqqaw il-ġabla fuq saqajna. Grazzi u issa nadir kelma li sinura Sofi Indevelt. Grazzi, Sur President. Jiena naħseb u naħseb il-koll naqblu fuq fuq mal-lanijiet, naħseb kullħat ma kullħat jaqbel li jridu namlu sistema iktar sigura, li kopru iktar nies. Ma rridu noqodu attenti li jekk il-leġislazzjoni li ħan adottaw hija xed tirrifletti realtà ma nafx is-sitwazzjoni fir-Renju Unit imma li nista' ngħidilkom hija illi dawk li kienu qed idajfu id-drittijiet tal-pensjonati u il-futur tal-pensjonanti kienu propju dawk responsabbli għal fondi ta' pensjonijiet. Aħna nixtieq ngħidilkom illi għandna sistema soda b'saħħitha dan ma mhijiex sistema inattakkabbli u jiena nista' nara li għal snin sħaħa provajna niddiskutu l-pensjonijiet fl-Ewropa ma jider li hemm donnu xi tip ta' bojkot fuq id debattitu bħal daqs li kiku kienet eh, tabu, eh, daqs li kiku id-dinja mhux qed tinbidel, daqs li kiku eh, tendenzi tax-xogħol mhux qed jinbidlu, kellha suq tax-xogħol mhux qed jinbidel. U dak illi tassew Iħawadni iħawwadni ħani ma kemm huwa meta jgħidu min jgħid illi l-affarijiet irid jibqgħu kif kif huma ma irridu naraw illi eh, ikonna l-lubija ngħidu isma' iva hemm problemi hemm nuqqasijiet fis-sistema preżenti hemm riski għaliex inkella nkunu qed nkunu sleali lejn iżda saħtana li għadha pitada iridu jittamaw illi ħajmissu illi ħajmissu għam pensjoni l-ispeċini nejt ma jena smajt illi eh, eh, minn min min ħaddem huma l-konsumaturi u l-impjegati irridu jserħu fuq min ħaddem il-speċini eh, meta nisma dan jena nittama fl-axar mill-axar li l-impiegati kollom il-liġi fuq naħa tagħhom ħalli id-dritti tagħhom ikunu mħarsa jekk hemm ir-riski rridu nasbu fuq modi kif ħankunu nistaw namlu tajjeb għal dan ir-riskju jekk m'hemmx riskju tant l-aħjar ma jekk hemm eh, ma nistax nifhem għalfejn qed niddiskutu dan jekk ikun hemmx riskju fuq um, il-ħolqien ta' suq um, wahdini u l-fatt li su wahdini diġam et um, jieġi maħluq nasab dan u għani ħor importanti illi ma nix neħuħ minn u d-majnejna. fl me l-ħar rridu neħdu konsiderazzjoni differenzi illi jistu fl-Europa, ma dan mandux waqafna mill-li dottaw regoli li salvar gwardjaw dawk eh, il-pensjonanti tal-lum u ta' Grazie Grazzi ħafna, Sofi, u issa għal-gwe NGL sur Urban Crespo li minniġet nara hawnek. inti t tkellem għal num tal-gwe Yo soy Miguel Urban Crespo de eh. Jina Miguel Urban Crespo jimna tal-gwe. Minkejja li għandi tabella safra għal membru sostitut għawek. Iżda jina membru tal-kumitat u membru tal-gwe Iva. Jina ma naħsibx illi fil-fatt smajt kollox minħabba li ma stajtx nkun hawn fil bidunet kelli attività oħra ma bosta NGOs ukoll U allura nitlobkom skuża li ma stajtx nkun għawek mill-biduna ta' diskussjoni li naħseb li dis-sistema tal-pensjonijiet hija sistema importanti ħafna lina. Speċjalment minħabba l-fatt li qed naraw li hemm ċertu perikli ċari f'dan il-kontest, hekk kif rajna f'każijiet f'pajjiżna, każijiet ta' ġestjoni ħażina ħafna ta' pensjonijiet privati kif ukoll tal-pensjonijiet pubbliċi illi suppost qegħdin jiżguraw il-benessri ta' ħafna nies. Li suppost qegħdin ikomplu jigwadanjaw u jgawdu servizzi privati. U dak li nkwetana ħafna huwa tip ta' sigurta illi huwa marbut ma' dawn is-servizzi privati tal-pensjonijiet u ħaġa oħra żinkwetana ħafna hija li t tip ta' investiment f'dawn il-fondi tal-pensjonijiet. Aħna rajna illi kien hemm bosta elementi illi smajna ħafna bihom fi Spanja. U rajna illi kien hemm ħafna nit li tilfu dak kollu li fadlu minħabba ma setawx ikollhom it-tip ta' garanzija fuq it-tip ta' investiment li huma għamlu jiena naħseb illi dejjem il garanzija jina dejjem għandhom ikunu parti minn fondi bħal dan. Jekk aħna rridu verament nixtiequ nżommu dawn is-servizzi pubbliċi u ma rridux neliminawhom kompletament. U nixtieq insaqsi wkoll fuq it-tip ta' koparteċipazzjoni ta' tal-ħaddiema f'dan it-tip ta' servizzi minħabba li ħafna kumpaniji jagħmlu distinzjoni bej gradi differenti tal-ħaddima, jena naħseb li dan huwa element importanti ħafna li xtaqt li nitkellem dwaru u importanti li niggarantixxu wkoll ċertu livell ta' kwaljanza f'dan il-kuntest. Ringrazzja. Thank you very much and now Grazzi ħafna issa fissem il-partit tal-ħodorna l-Sven Gigol ti Kirchbrook. Iva, l-ewwel qed nirringrazzja l-panel tal-interventi tagħhom. Jiena naturalment nista' ngħid li għandna bosta modelli differenti fl-Istati Membri u allura ma naħsibx li nista' ngħid illi min jixtieq li konna mudell wieħed għal kulħadd iżda jiena naħseb li hemm suġġett li mhux qed nindirizzawh suġġett ewlieni u importanti għandna ambjent ta' rati ta' interessi ta' interess baxxi ħafna u dan fil-fatt jiddubi ta' xiftit mill-modelli li qegħdin jiggarantixxu l-ammont ta' pensjonijiet li suppost għandhom jitħallsu. U s-sistemi ta' kontabilità u l-standards jitti permettu illi aħna naħbu din it-telfa u din il-problema. Jina mhix ħansejħilha telfa iżda iktar nuqqas ta' ħsieb għal ġejjini jekk irrid ta' interess ħajbqgħu baxxi kif huma bħalissa. Ħajkonna dibattitu simili bħal ma tnamlu issa iktar qudiem mal Ewpa fuq il-qafas tal insolvenzi iżda dan tip ta' ambjent rati ta' interess baxxi jistgħu jħolquna daqsxejn ta' problemi u din kwistjoni kan bżonn ta' mudell wieħed għal pajjiżi kollha jew le, naħseb li dan jista' jħasseb lill leġislaturi tagħna jekk ħajkun hemm xi kumpaniji li ħajkollhom jiżaw parti kbira mill-lieħ tagħhom sabiex jħorġu garanziji għal pensjonijiet fil-ġejjieni u mhux sabiex jinfessuhom fil-ġejjieni tal-kumpaniji tagħhom u anke jekk il-fondi tal-pensjonijiet mhumiex l-atturi finanzjari kif nafhom aħna dawk il-klassiċi, aħna naħsbu li din l-inflazzjoni din il-bubble tista' toħloq ukoll ċertu ta' riskju jenat nħu gost li qed nara li l-Ewpa edin jikonsidraw din il-kwistjoni u edin jipublikaw ċertu ċifri u kol għal-ġermania edin jistmaw li jem bejn 20 sa 30 biljun ta' nuqqas ta' fondi fis sistema t-nara li fċertu stati membri jemma monti ikbar minn tana u kol ġifiri naħseb li xi ħaġa li aħna nilqawa bisħieħ li anka jekk il-rapport li għanna bħalissa maħniex qegħdin inkopru l-provizjoni tal-kapital. Aħna għanna idmir il-indirizzaw din kwistjoni li nisaqsu l-Kummissjoni Supervizuri Finanzjarji su biex jindirizzaw din kwistjoni għal il-qoddim ħadd ma jista' jgħid li aħna bqajna sikta u laqna ħalqna ħabba li ma xtaqniex nitkellmu fuq il-problema ewlenija. U fil-fatt eh, dwar ir-regoli wkoll eh, fuq il-rekwiżiti tal-kapital. Intom x'taħdu taħsbu li l-ekonomija tal-Ewropa qiegħda għandha ċertu riski minħabba nuqqas ta' provizjonijiet ta' kapital u tistgħu ittuna idea f'termini ta' ċifri tħalli nifhmu aħna kemm kbira l-problema Grazzi ħafna l Sven Gigold, għanna l-persuna oħra, sketch DI, nishtaq titkellmu bat nerġaw naddussa biex nisimaw l-erba kelli ma naraw bat kif nimxu. Thomas Mann, inti l-unika wieħed li tixtieq titkellem skont il-proċedura catch DI. Grazzi ħafna, Iva, naħseb li dan id-dibattitu il-jat kem kellna, verament għamela bitċar illi hemm differenzi kbar bejn l-istati membri. U naħseb li dinja xi ħaġa ovvja is-sistemi ta' tlet pilastri mhijiex stabilita f'kull stat membru, naħseb li ma nistgħux ngħidu aħna illi għandu jkun hemm sistema waħda tkun tajba l-pajjiżi kollha sa fi intfelt fl-aħħar periodu tal-leġislatura aħna fil-fatt ħdimna wkoll fuq il l issa aħna rajna illi ħadd ma jixtieq illi jkun hemm limiti jew eh, frontieri bejn il-pajjiżi aħna nixtiequ li jkun hemm kemm jista' jkun omoġenità aħna kellna l-kwistjoni tal letà li wieħed jista' joħroġ bil-pensjoni meta jħaq din l-età. U aħna edna illi nistaw forsi naddu minn stat membru għal-liħor, per eżempju, naraw xieġri, u deċidejna illi hemm ħafna flessibilità illi intlaħqet sissa fis-sistema. U jiena naħseb illi minkejja dan kollu hemm xi ftit illi fil-Germania per eżempju uraw illi ebżon illi naraw illi natu ċertu garanzija dak li għandu xieqsam l-insolvenza ġifiri li aħna naraw li l-ħaddi ma nejdu l-om għara għandan l-ammont ta' flus li jintu ħat benefikaw minnom il-qoddim. Issa, l imsieba soċjali, aħna naħsbu li bitċer tem din il-dimensjoni soċjali, dan mux bis prodott finanzjarju, din xaħġa ovvjesa fl-istessin, aħna irridu naraw li dawn il-sibijiet f'dak li għandu xaqsam solvenza 2 rridu nidbedu minnhom minħabba li dan għandu xej xaqsam ma' solvenza 2 Svengikol għandu raġun. Din għandha kwistjoni eh, dina kwistjoni għandha x'taqsam ma' sistemi tal-pensjonijiet jekk dawn jistgħu jibqgħu stabiliti kif huma jew le. Jien naħseb illi din għandha tinbidel jekk inħarsu lej ir-realtà. Jiġifieri din mhix xi ħaġa li aħna qegħdin Eh, naħbu neċessarjament irridu naraw dawn il-fondi tal-pensjoni dawn is-sistemi eh, aħna nistaw nkomplu naħdmu magħhom jekk ma pereżempju m'għandhomx ċertu ehm, ċarezza fil-kontratti aħna rridu kon indurizzaw il-realtà u l-mistoqsija tiegħi di il-balance sheet holistika l-Kummissjoni Ewropea flimkien mal ejopa bdew jaħdmu b'mod importanti ħafna u saqsew mistoqsijiet. Kien hemm xi 111 mistoqsija fuq solvenza tal-Ejopa. Jiena nixtieq inkun naf intom dwar mistoqsijiet kif provajtu tweġibkom dan l-eżerċizzju kien ta' benefiċċju għalikom u sanka dwar din il-klawzula li semmet il-Kummissjoni. Iħin kollu qiegħda tgħid illi tixtieq illi fil-fatt ikun hemm dan l-atti id-delegati f'dan il-kuntest. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tar-riskju f'dan il kontest U nixtin saqsikom fuq din. Issa fuq il klawzula ta' reviżjoni wkoll aħna fuq livell parallel bdejna naħdu deċiżjoni bej dan il-kumitat li kon u l-kumitat tax-xogħol l-empl din ġimma ħan id-deċidu kol fil-ħdan il-Kumitat Empl dwar din klawza ta' revizjoni. Jina naħseb illi ħajkun hemm differenza kwalitattiva jekk il-revizjoni xħassir minn erba' snin oħra jew nkella minn snit snin oħra. Dik kienet it-tielet mistoqsija li kikun indirizza lill-erba' panelists. Naħseb illi verament nista' nirgrazzjakom il-kol minħabba li verament tajtuna ħafna iktar informazzjoni ċara, speċjalment lil dawk li sissa ma femux sew is-suġġett. Issa għanna l-membri tal-panel illi fil-fatt għandhom ħafna mistoqsijiet, iżda ma tantx għandkom ħin dispożizzjoni tagħkom sabiex twieġbu. Nibdew bl-ewwel kelliema. Iva, fil-fatt vera kien hemm ħafna mistoqsijiet Sasewni għalfejn din id-direttiva aħna konna favorija jekk aħna fil-istessin qed nissuġġerixxu li għandha tittejjeb u dan għandu x'jaqsam ukoll mal-punt ta' Sinjura Endfeld. Aħna nafu li d-dinja qed tinbidel u l-fondi tal-pensjoni ta' din jinbidlu wkoll u l-leġiżlazzjoni għandha tirrifletti din id-dinja li qed tinbidel irrelevanti jekk il-bidla jiex waħda demografika jew kella fl-invest f'termini ta' investiment. Aħna nixtieq il-leġislazzjoni li konna tirrifletti il-pensjonijiet kif aħna eh, nixtiequ jina fil-fatt irridu naħseb irridu nirgarantixxu li ċittadini il meta huma ħajrtiraw ħajkollhom tħul raġonevoli. Jina naħseb li d-direttiva dak li tista' tagħmel huwa li tħeġġeġ li jkun hemm prattika tajba speċjalment dak li nixieq semma tmexxija ta' dawn is-sistemi. Naħseb li naqbel perfettament Massur Fox u l-analiżi tiegħu tas-suċċess hemm bżonn li jkun hemm iktar nies li jkunu qegħdin ifadlu fuq livell privat għal meta jirtiraw. Mbagħad għandna din il-kwistjoni, il-kwistjoni tad-diversità u x'nistgħu nagħmlu sabiex aħna narfu din il-kwistjoni tad-diversità fl-Unjoni Ewropea u kif nistgħu nagħmlu dan kollu b'tali mod li maħniex ħa ikonna spejjeż ħafna ikbar. Jiena naħseb li qabel kollox rridu naraw li jkollna standards minimi fis-istess ħin irridu nippermettu flessibilità li narfu x'l-affarijiet li huma speċifiċi għal kull pajjiż. Jiena naħseb li fil-fatt irridu niskuraw illi għana leġizlazzjoni li taħdem tajjeb iżda fl-istess ħin tkun leġizlazzjoni tajba, sostenibbli u t-introduċ dispożizzjonijiet tajbin fl-Unjoni Ewropea kollha. Jiena ngħid li aħna maħniċ għedin naraw din il-kwistjoni ta' arbitraġ bl-istess mod ta' kif interpretaw għala ewpa Issa dwar il-fat li l-dinja qed tinbidel, iva veru, kollox qed jinbidel, qed naraw li kellna bidli demografiċi, u l-affarijiet ħajkompli jinbidlu sa nofs dan is-siklu qed naraw li hemm ħafna nies li qegħdin jitħallew eh, weħidhom u jaqgħu lura ħafna u din hija problema kbira f'dawn il-bidliet u meta tħarsu lejn din id-direttiva intom tistgħu iżommu f'moħħkom li mhux ħajkun hemm konsegwenzi li aħna ma nafux bihom. Aħna nafu minn issa anka fil-kontest tal-balance sheet holistiku, illi dan ħajżid l-ispejjeż fil-lotja ta' tal-skemi ta' pensjonijiet. Dan jista' jżid 220 biljun lira stellina għal benefiċċji ta' dawn il-pensjonijiet u allura ir-risoluzzjoni tista' tkun illi aħna nagħlqu dawn l-iskemi, però Eh, kif għal Surman sur naqbel miegħu din tista' tkun la għar deċiżjoni nistgħu nieħdu. Rridu nagħmlu da kollu nistgħu ħalli naraw li kunem hemm il-pensjonijiet privati u pubbliċi jekk kif ikun xi skont is-sitwazzjoni tal-pajjiż. Irridu narfu l-problema ewlenija li mhux qed nindirizzaw ġifieri. Is-sitwazzjoni tar-rati ta' interess baxxin. U aħna qegħdin naraw li l-standards tal-kontabilità qegħdin jgħidu li qegħdin naħbu il-problema permessa ta' dawn l-standards. Mhinix ċerta li naqbel minħabba li din hija kwistjoni li huma qegħdin jieħdu ħsieb ta' kuljum fl-Ingilterra l-fatt li l-fondi tal-pensjonijiet edin jinkwedawhom ħafna wanka is-solvency tnejn l-affarijiet jistgħu jismorru għallar minħabba li aħna ħaninvestu fil-bonds tal-gvern li għandhom valur baxx u rridu naraw kif nistgħu nikkontribwixxu għal ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol u għaskabbir, ġifieri rridu noqogħdu attenti minħabba li aħna nafu x'jistgħu jkunu konsegwenzi ta' din id-direttiva, rridu nżommu l-ogħla tip ta' standards u prinċipji intejbu l istandards ta' tmexxija u ta' komunikazzjoni b'tali mod li huwa xira għall-istati membri kif ukoll l-iskemi tal-pensjonijiet individwali u rridu narfu x'numa il-kriterji u l-kundizzjonijiet differenti fil-pajjiżi Ewropej. U naturalment aħna nixtiequ li jkollna kemm jista' jkun kwalità tajba fid-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-pensjonijiet. Grazzi ħafna, Sister Van Martin. Iva, grazzi ħafna. Għaniprofa nġbor il-mistoqsijiet li kienu ndrizzati li li uħun ressaq żewġ kummenti bħala tweġiba. L-ewwel net ma naħsibx illi solvin tnejn għalla jorb sa tkun xi ħaġa li jħat tkun meħtieġa. Jiena mhux dan qed nitlop, jien dak li qed nitlob huwa illi r-rekwiżit tal-kapital li jkun iktar armonizzat ħalli niprevjenu li jkun hemm l-arbitraġġ regolatorju minħabba li aħna qegħdin naraw illi għalissa hemm ċertu problemi, iżda naraw li l-fondi qegħdin jiċċaqalqu lejn il-Belġu. Vera mhux ħafna iżda naraw li qed ikun hemm dan iċ-ċaqliq minħabba rati tal-interess. Kull pajjiż, kull stat membru hemm rati ta' interess differenti. Jiena daku kien li osservajt, qed naraw ukoll ir-rekwiżiti tal-kapital huma infurzati sfurzati fuqna permezz tal-Ajopa jew kellha mekkaniżmu ieħor u allura jiena naħseb li jkun aħjar li nirregolaw dawn l-elementi fid-direttiva stess minn flok ma nużaw mekkaniżmi oħrajn ħalli bekk nidħlu f'rekwiżiti ta' insolvenza li jistgħu jkunu għar jekk aħna pereżempju inħarsu lejdan kollu fuq il-livell tad-direttiva jista' jkollok influenza fuq mod ta' kif inti tfassal il-parametri nkella jista' jkun ma jkollokx kontroll. Ir-raġuni għalfejn jiena semmejt id-direttiva ta' Solvency 2 mhux minħabba li toġobni din id-direttiva, iżda minħabba li fiha dispożizzjoni li tirregola attività transkonfinali. U l-mistoqsija ta' Surtang, Iva jina naħseb li għanna nifukaw b'mod partikolari fuq il-fatt li ċertu għajorbs għandhom ikunu trans fuq livell transkonfinali u oħrajn le. Fl-istessin aħna nafu illi l-qorti għandha viżjoni estensiva ħafna ta' dawk li huma dawn eh, l-attivitajiet transkonfinali. Iżda jekk aħna neħdu ssib dan kollu fil-kuntest tad direttiva, nistgħu notifikaw dan kollu minħabba li il-fondi, fil-kas per esempio il-fondi tal-pensjoni tiżiqin jiċċaqalqu li il-Belġu natu kas aħna dak li rridu namlu għani niddeterminaw il-livell ta' solidarjetà li ħanimxu bih, per esempio jekk ngħidu illi il-fondi jkun hemm ċertu solidarjetà bejnietom dan mhux ħajkunu transkonfinali joperaw fil-territorju tagħhom u dawn il-rekwiziti ma japplikawx jom iżda dawk il-fondi tal-pensjoni ta' dawn il-kumpaniji li huma qegħdin jaħdmu fuq livell transkonfinali għandhom iżommu mar-rekwiziti kollha. Grazzi ħafna is-sur Stiefelman. Iva, grazzi krem numru ta' mistoqsijiet, jina xtaqt illi nibda billi nikkummenta fuq il-punt ta' Sinjura Intfeld Meta qed fuq il-protezzjoni tal-konsumatur għal fil-kontest tal-liġi tal-ħaddiema, liġi tal ħaddima liġi tax xogħol dan ifisser li il-pensjonijiet huma regolati fil-kontest tal-liġi tax-xogħol. U fil-Ġermanja sa fejna fien fil-maġġoranza tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea l-liġi tax-xogħol qiegħda tpoġġi lil ħaddiema fuq pożizzjoni ħafna aħjar milli kieku l-protezzjoni tal-konsumatur tista' toffrilu u fil-Ġermanja qegħdin naraw ukoll li anke minħabba relazzjoni diretta f'dan it-triangolu ta' bejn il- ħaddiema dak li ħaddem il-kumpanija u l-ajorb, si unkella l-kumpanija tal-assigurazzjoni privata, ecc. ir-rabta legali tkun dejjem bejn il ħaddim u dak li jħadmu. Ġifiri, dan ma jfissirx illi il-ħaddim mhuwiex protett, iżda jekk tħarsu li situazzjoni fil-Ġermanja, il-ħaddiema huma protetti ħafna ħjar b'din il rabta u relazzjoni ma dawk illi ħadmuhom l-kumpaniji tagħhom legalment milli mill-lat tal-protezzjoni tal-konsumatur vizavi l-kumpanija ta' assigurazzjoni jew pensjonijiet privati. Issa, Sir Bigold semma nuqqas ta' dispożizzjonijiet legali fil-Ġermanja. E ċifri illi semmew ta' sikwit fil-gazzetti u l-mezzi ta' xandir ma naħsibx illi edin jatuna l-aħjar perspettiva tal-pensjonijiet tax-xogħol fil-Ġermanja. Per eżempju, jekk intom tħarsu lejn lassi, naraw li iktar minn nofs tal-assi għedin nitkellmu fuq 270 jew 280 biljun euro qegħdin investiti fir riservi book reserves. Din it-tip ta' sistema tfissirx illi m'hemmx assi anke jekk inti tħares li għamil perspettiva internazzjonali, dan ma jfissirx li inti m'għandekx assi separati għal pensjonijiet. Il-flus edin fil-kumpanija u dawn il-flus huma prodotti tajbin mod tajjeb ħafna fil-Ġermanja minħabba li sistema ta' book reserves hija appoġġjata minn 94,000 kumpaniji Ġermaniżi ta' kull daqs li ġejjin minn kull naħa tal-industrija dan huwa il mota kif aħna nofru protezzjoni għall-insolvenza fil-Ġermanja u fil-fatt jiena mill-perspettiva tal-Ġermanja ilna iktar minn 40 sena nofru protezzjoni mill-insolvenza. Ma naħsibx li kolli nejt li nħosni skom tu b'din is-sitwazzjoni li kolna il-book reserves su fl-istess ħin ikun hemm aħbarijiet fuq gazzetti li jgħidu li m'għandniex biżejjed provizjoni dawn il Issa ħaġa illi tassibni ma taġobnix hija sistema attwali tar-rati tal-interess. Aħna qegħdin naraw illi l-kumpaniji qed ikollhom iħallu iktar flus għal book reserves minħabba ir-rati ta' interess baxxi li għandna bħalissa fis-suq. Is-Surman qal ukoll li ma jafx eżattament x'għandu jaħseb fuq l-HBS, iva jiena ma nafx jekk l-HBS u simbolu tal- Solvency nejn jew Solvency Light, jiena naħseb illi din mhijiex ħaġa li jameħtiġa li jkollna sistema li tkun biss tal-pensjonijiet tax-xogħol minħabba li dawn huma differenti ħafna aħna nafu li dawn tip ta' pensjonijiet tax-xogħol mhumiex sempliċement ittirrappreżaw taw kumpaniji tal-assigurazzjoni speċjali din hija xi ħaġa speċjali ħafna dawn il-fondi tal-pensjoni dawn il-kumpaniji għandhom storja ta' iktar minn 170 sena u jiena ninsab ċert li f'dak li għandu x'jaqsam mal-pensjonijiet tax-xogħol jekk dawn ikunu volontarji u jekk ikollna il-solvency 2 għall-IOPS il-kumpaniji mumiex ħajkomplu jwedu affarijiet fuq l-IORBS fil-Ġermanja għanna ħafna modi differenti ta' kif inti tista' tfiegħed din il-garanzija. Tista' tista' żommu f'moħħkom ukoll li fil-Ġermanja, fl-Ewropa, il-pensjonijiet huma volontarji mill-perspettiva tal-kumpaniji dawn huma investiment fil ħaddima u jirrikjedu ħafna spejjeż u bħal kull tip ta' investiment. L-investiment ikun ikkontrollat jekk ikun hemm mod differenti ta' kif wieħed jista' jinvesti fl-istess ħaġa bl-istess riżultat. Naturalment il-kumpaniji jekk ħajamlu jekk dan jista' jkun iktar ta' gwadanna li jom, jena naħseb li rridu noqodu attenti ħafna kif ħanimxu dan il-punt. Grazzi ħafna skużani li għetim kun daqxejn pasta, iżda ħajkolli nati li l-kulħat biħet għar l-istess minuti sabiex titkellmu. Issa, s sur ċerruti. <clears throat> Thank you, Chair. I'll be brief. Grazzi, Sir President. Ser nżon fil-qosor. Naħseb li hemm dimensjoni Ewropea li rridu nqisu u din titqis l-ewwel qabel kollox l-istampa demografika li tkellimna dwarha diversi drabi. Irridu nqisu l-figuri l-ġodda, per eżempju, 75 miljun persuna fl-Ewropa se jirtiraw sal-2020. U dan ifisser li numru kbir, dan huwa numru kbir għaliex qed nqisu madwar huma parti huma numru kbir meta mqabbla mal-220 miljun persuna ehm, ta' suq tax-xogħol involuti ta' suq tax-xogħol jiġifieri sitwazzjoni titlob li jittieħdu azzjonijiet immedjati. Ġim semmi wkoll il-fatt illi ninsabu f'pożizzjoni fejn l-Ewropa għandha bżonn tiġbet aktar investiment u tqis u tiżgura li s-sistema tinsab Eh, tajjeb u kif suppost biex tiġbed dan l-investiment. U anka eh, il-qasam tal-pensjonijiet jista' jilab rol importanti. Jiġifieri huwa importanti li jkun hemm titjib tad-direttiva tal-Kummissjoni biex ikun hemm daqsxejn aktar flessibilità. Eh, dan huwa żvilupp li aħna nilqawh. Jekk wieħed ħares lejn ġejjini u nqisu wkoll ir-riski potenzjali, naħseb li l-pensjoniet tax-xogħol huma parti mis-soluzzjoni azzjoni biex niprovdu aktar adekwatezza u sigurtà lil dawk li għandhom aċċess għal din tip ta' pensjoni. U għalhekk naħseb li jkun ikba iktar ta' riskju jekk din il- eh, l ma tkunx disponibli. U importanti però li nqisu jista' jsir fuq livell Ewropew biex nagħmlu reviżjoni tad-direttiva IORP u anka x'għandu jitħalla fidejn l-istati membri u għal dan nixtieq nifraħ u nawgura l rapporter għal ħidma tiegħu l-Sur Hayes. Grazzi ħafna. U hemmhekk Brian ġeġġiġan trodott għalhekk eh, jiena serna nadilek il-kelma biex tasal għal konklużjonijiet tiegħek. Umbat inkomplu nsegwu r-rapport tiegħek fih il-kumitat tagħna. Grazzi ħafna Sur President ser ikolli bżon eh, kuxjenza ta' qadis biex niprofa eh, naqqad dawn opinjonijiet kollha flimkien, però xorta waħda nixtieq nirringrazzja lill erba esperti li kienu preżenti hawnhekk fostna u li parteċipaw eh, b'mod tant attiv u wieġbu għal mistoqsijiet li għamlu l-kollegi tiegħi. Nixtieq nirringrazzjaw koll il-kollegi kollha, inkluż shadow rapporters u lill-membri ta' dan il-Parlament li kienu prezenti għawek illum. Naħseb illi bħala l-ewwel punt huwa importanti ħafna l wieħed jgħid illi meta inti qed eh, tagħmel ġestjoni tal-flus ta' persuni oħra trid toqgħod attent ħafna. U ħafna qalu u qalu tajjeb illi hemm bżonn illi naġġornaw din id-direttiva illi da 13 sena. Sabiex ikollna xi ħaġa illi hija aktar aġġornata u illi ta' komoda tajjeb liċ ċittadini tagħna, però dan irridu nagħmluh b'mod kif suppost. Ma rridux ninsew illi dawn huma persuni illi jagħtu parti mill-leħ tagħhom ta' kull xahar jew ta' kull ġimgħa għal pensjoni tagħhom u lan tagħhom huwa illi f'xi punti jew ieħor tassew jirċievu pensjoni. Għalhekk iridu noqogħdu attenti ħafna bil-flus ta' dawn il-persuni. Rridu wkoll nifmu li hemm diversi eh, partit interessati bħal pereżempju trade unions li jinsabu involuti f'din il-kwistjoni. Fl-istess waqt iridu ninkoraġixxu dejjem iktar negozji u gruppi ta' minna ħaddem u ta' ħaddiema sabiex jikontribwixxu għal dawn il-pensjonijiet biex huma jkunu jistgħu koperti meta jirtiraw. Rridu niżguraw illi uh, ikun hemm kopertura tajba mill-industrija tal-pensjonijiet. Rridu nifmu wkoll illi il-bidliet illi attualment qed jiġru qed isseħħu fil-qasam tal-politika tal-pensjoni tal politika tal pensjoni Eh, edha tassew hija xi ħaġa reali. Nixtieq ukoll insemmi żewġ kummenti li għamlu il kollegi mill u anka kummenti li saru mill-kallima mistedna fostna. B'mod ġenerali, nista' ngħid illi din il-proposta l-aġġornament ta' din id-direttiva hija xi ħaġa li aħna qed nilqawha, però din il-proposta ġiet emendata minħabba l-approċċ ġenerali tal-Kunsill. Xorta waħda rridu niżguraw illi din il-bidla fil-leġislazzjoni ssir. Jiena kont membru tal- parlament f'pajjiżi fl-Irlanda għal 16 sena u esperjenzajt illi Meta jkollok biċċa leġiżlazzjoni illi hija antika jew li għandha 13-il sena dejjem ikun utli illi wieħed jaġġornaha biex bekk ċerta punti li jistaw kunu qodma, li jistaw kunu mux aġġornati, jiġu eliminati. Naħseb li dan huwa punt importanti għalek, b'mod ġenerali, nilqaw dak li qed jiġi propost mill-Kummissjoni Ewropea, però rridu niżguraw li din il-proposta tkun waħda tajba. Tieni punt, Sur President, jiena kontent ħafna li smajt l-argument li għamlu ċerta membri dwar ċerta kellima dwar il-bżon illi neliminaw ċerta ostakoli illi jeżistu fil-IORPs transkonfinali. Naħseb illi jekk tassew irridu naraw aktar IORPs transkonfinali fil-ġejjini, attualment għanna 86 mm, li l-om jeżistu mill-2003, numru zaħi ħafna. Jekk aħna tassew nixtiequ li kunew iktar IORPs transkonfinali tassew dun nqisu il-kwistjoni ta' l-ostakoli illi jeżistu li qed li mhux qed iħeġġu l-ħolqien ta' dawn l-IORPs transkonfinali. Naħseb illi irridu appuntu nqisu din il-kwistjoni fil-kuntest ta' rapport u it-tielet punt naħseb li jeżistu diversi differenzi kbar bejn l-istati membri fil-qasam tal-pensjonijiet. Iktar mill-inħarsu lejn din il-bicċa leġislazzjoni bħala impożizzjoni fuq kull stat membru għandu jkollna standard. M'għandix inkunu apologetiċi, għandna nqisu mira illi Eh, iżda fl-istess waqt irid ikun hemm l-applikazzjoni ta' ċerta standards. Ġifieri dawn l-standards iridu tassew jiġu applikati. U rridu niżguraw illi anka stati membri oħra li jixtiequ jissieħbu appuntu dan l-standard ikun jeżisti. U rabba u naħseb li dan intqal mill-kellima kollha minn diversi kollegi tassew hemm bżonn illi nimminam li jinnaqsu l-ispejjeż elettroniċi hawnhekk. Qed nitkellmu dwar industrija illi kull ma jmur qed tħossa eh, diffiċli ħafna li tkompli eh, teżisti minħabba ċertan pożizzjonijiet li jeżistu mill-liġi. Għalhekk dan huwa aspett illi rridu nqisu. Naqbel ukoll mal-kollega tiegħi li qalu li l-affarijiet qed jinbidlu f'din id-dinja, anka l-aspett demografiku qed ibiddel ħafna l-affarijiet. Naħseb illi huwa inevitabbli illi aktar eh, ċittadini uh, ser jivjaġġaw minn stat membru għal ieħor biex jaħdmu u meta jivjaġġaw uh, eh, u jaħdmu f'stati membri differenti ser ikollhom id-dritt tal-pensjoni minn diversi stati membri. Irridu nakkomodaw għal dawn uh, irridu nizguraw illi dawn il-persuni ma jkunux zvantagġati minn ċerta situazzjonijiet ta' nuqqas ta' regoli li jeżistu ehm, f'ċerta stati membri. Barra minn hekk ċerta riformi u dan jorbot ma l-investiment fuq medda twila ta' żmien u l-importanza li l-swieq ta' kapital jaħdmu kif suppost Diversi mm, kollegi, diversi persuni għajdu li l-għem ammont ta' flus il-lest li jieġi investit. Pero rridu nizguraw illi dan ma xejjinx l-izviluppi f'dan il-settur. Il-ġimma li għaddit kellna l-proposta ta' Sur Timmermans għal regolamentazzjoni aħjar. Naħseb illi rridu nkunu konxi mid-dibattitu li qed iseħħ fih dan il komissjoni biex niżguraw li ma jkunx hemm ċerta konsegwenzi mhux realistiċi fil-qasam ta' din il-proposta li qed nagħmlu. Jiena naħseb illi llum kellna dibattitu tajjeb, tajjeb ħafna, u nilqa' l-fatt illi il-kwistjonijiet ta' rekwiżiti marbuti ma' Solvency 2 u l-fatt illi uh, dan il-punt ġie eliminat minn fuq l-agenda u li memx intenzjoni li nerġgħu npoġġuh fuq l-aġenda hija xi ħaġa illi jiena ma naqbilx magħha. Barra minn hekk hemm bżonn ukoll li ssir din tip ta' konsultazzjoni fil eh, meta nkunu qed infasslu il-leġiżlazzjoni tagħna. U jiena nittama li fir-rapport tiegħi li ser nħejji qabel waqfa tas-sajf jiena nittama appuntu dawn il-punti kollha ikunu riflessi fir-rapport u se nkun qed naħdem it-fit eh, mal-kollegi tiegħi anka fid-dawl ta' dak li ntqal illum. Grazzi ħafna Brian għal dik il-taqsira. Nirringrazzja wkoll il-kellima mistiedna uh, li kienu għawek fostna. U nejdilkom u koll li tistaw tkomplu segwu l-ħidma tagħna fix-xhur illi ġejjin għaliex aħna parlament trasparenti u kulħadd jista' jsegwi x-xogħol tagħna. Jiena kuntent ħafna li ninsabu li qed nżommu mal-aġenda għaliex issa għana punti ħor importanti fuq l-aġenda tagħna, punt numru erba' skrutinju ta' atti delegati u miżuri ta' implementazzjoni. Sena wara eh, eh, li ġiġġaw proposti dawn ir-regolamentazzjonijiet, xorta waħda rridu nittrattaw dawn il-punti. Nixtieq nilqa' fostna membri minn DG Fizma, eh, membri li huma mdorijin ikunu hekk fostni u nixtieq nilqaw kol il-membru tal-EU PAM li nsapaw hekk fostna. Naħseb aħjar jekk nistenna ftit sekondi qabel ma nkompli bid-dibattitu. Persuni li kienu għawek eh, għal diskussjoni dwar il-pensjoniet se taħalluna għal kemmu ma dawk li jridu jħallsu l-pensjoniet fil-ġejjeni ma dana kollu. Eh, naddu għal l-islot dedikat għall-iskritinju u dan nissuġġerixxi li jibqa' min tassew interessaħ dan is-suġġett. Tajjeb wisq, mela, din dan huwa is-seba slot ta' skrutinju dwar il-kwistjonijiet marbuta ma' atti delegati u dawk ta' implementazzjoni. Għawek aħna natu ħafna importanza lil setat ta' skrutinju f'dan il-qasam u għanna għamilna diversi skambi ta' femiet dwar dan is-suġġett u sar ikompla jkollna dal-iskambju ta' informazzjoni bħala fih dan dan il-Komitat Ikon. Kif tafu hemm ħafna pressjoni fuq din il-kwistjoni ta' għati ta' implementazzjoni għati delegati, għut minnhom huma aspetti tekniċi ħafna madan ukoll aħna jidrilna li diskussjoni pubblika importanti għal dan il-Parlament Ewropew sabiex ikun jistgħmel skrutinju b'mod effettiv. Lum ser nifukaw fuq miżuri speċifiċi taħt il-Direttiva Solvency 2 u kif għamilt diġa nixtieq eh, nilqal il Marion Hanna minn DG Fisma u lil eh, rappresentant ta' l-Europa rigward il-kwistjoni tal-ekwivalenza ta' pajizi terzi illi għandhom jiġu adottati daqt. Għandri etnejt sewa, il komissjoni qed tagħmel is-sinjali iva, fil-fatt dawn jistgħu jiġu adottati jew bħala atti delegati u l-ewwel att delegat għandu jkopri l-ekwivalenza sħiħa tal-Iżvizzera u ekwivalenza provizorja għal pajjiżi bħal l-Awstralja, l-Bermuda, l-Brażil, il-Kanada, il-Messiku u l-Istati Uniti. L-Europa provdiet parir tekniku tul l-2015 dawn l-atti ta' ekvivalenza għandhom ikunu adottati mill-Kummissjoni uh, fil-futur qarib u uh, eh, ekon talab il-Kummissjoni sabiex jippreżenta kwalsiasi qatt ta' ekvivalenza għal kull pajjiż u dawn meħuda minn l-artikli minn Solvency 2. Iżda il-Kummissjoni għadha ma impenjaċi ruħa li tagħmel dan għalmenu għalissa. Għalhekk nixtieq uh, uh, nitlob il-kellima sabiex jippreżentaw din is-sitwazzjoni ma nafx min ser jibda jekk hux il-Kummissjoni jew l Ħa Ħatibda l-Kummissjoni. Ovvjament jekk eh, tixtieq li ma nibdix jiena nista' ma nibdix jiena. Mela, eh, ippermetti li qabel kollox ngħid illi jiena kuntent ħafna illi stajt inkunaw preżenti għad-dibattitu rigward eh, l-IORPs u il-kwistjoni tal-pensjonijiet. Dan huwa suġġett tal-qalbna ħafna u tassew ħossejt illi dibattitu li kelkom kien wieħed kostruttiv u l li naħdmu magħkom dwar dan is-suġġett fil-futur qarib. Issa, naddu għas-suġġett li rrit nitkellem dwaru. Nibda mill-tlet eh, atti legali, tlet atti li jeżistu fil-qasam tal-ekwivalenza, dik tal-assikurazzjoni ma' pajjiżi terzi, dik ta' gruppi ta' pajjiżi terzi li għandhom sussidjarji fl-Unjoni Ewropea u dawk għal re insurances, għal assikurazzjoni rejs. Ikifet e tajjeb inti hemm żewġ qatti li ser jidħlu fis seħta daqt, waħda għall ekwivalenza bisħieħ għall iżvizzera u oħra l ekwivalenza provviżorja jiġifieri ta' 10 snin fil-każ ta' dawk il-pajjiżi li semmejt l-Awstralja, il-Bermuda, il-Brażil, il-Kanada, il-Messiku u l-Istati Uniti. Barra minn hekk kellek raġun li tgħid illi ir-rapporti tagħna jew id-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza huma bbażati fuq rapporti tal-EOPA aħna nqisu dawn ir-rapporti bħala l-punta tluq tagħna iżda ovvjament l-att jibqa' att ta' deċiżjoni. Qed nippjanaw it-tieni uh, grupp ta' deċiżjonijiet għal ħarifa tal-2015 l-ambitu għatri tiġi deċiż sejtni jekk jew x'qed isir rigward l-unbundling ta' ċerta stati membri rigward il-passi legali. Jidher li l-Kummissarju diġà qal li huwa jissimpatizza ma' dan l-aspett u anka jiena ovvjament. Jiġifieri aħna nissimpatizzaw uh, ma' din il-possibilità. Nixtieq nirringrazzjakom li qed tagħtu attenzjoni lil dawn l-aspetti. Jiena kont eh, fortunat biżejjed li nkun hemmhekk preżenti mar-rapporter Balz u ma' ħafna oħrajn meta għamilna uh, negozjati dwar dawn l-aspetti flejl ta' novembru tal-2013 jidir li jena. Jif kienet hemmhekk u koll. Ħdimna ħafna, bla edha, kien lejl twil ħafna u lejl kien twil ħafna propju minħabba il-punt marbut ma' l-ekwivalenza. U f'dak l-ambitu, anka kien hemm Chris Kinnan presenti, u wasalna, nirnexxilna niksbu, approċ bilanċat nistanejt wara sena u nos u um, kasta kuvalenza sħiħa fil-kasta l-Izvizzera u kuvalenza provizorja fil-qasam ta' stati membri uh, fil-kasta pajizi oħrajn. Aħna qed naħdmu għal ekwivalenza sħiħa u kol fil-qasam ta' dawk il-pajizi li għal-issa maħħom irnexxilna niksbu biss ekwivalenza provizorja. Nistanejt ukoll il-Kummissjoni il kummissjoni semet u femet sejħa tagħkom sabiex kolna din it-tip ta' diskussjoni u nissimpatizzaw ma' dan il-bżonn. Barra minn hekk hemm ukoll bżonn li niksbu bilanċ bejn il-fatti li nilimitaw in-numru ta' atti legali u li nkunu nistgħu nipproċedu. Grazzi ħafna Mario, ma xtaqnix nisimgħu id-dettalji kollha, dettalji maħmuġin kollha ta' dak il-lejl twil, Pero, ma tajtomna, tajtomna. Nissa nad il-kelma l-rappresentant tal ejupa Grazzi ħafna, Sur President. Qabel ma nitkellem dwar l-ekwivalenza, permettu li illi nirringrazzja nirringrazzjakom tal-li permettajtu li l-inkun prezenti uh, eh, fil- għad-dibattitu għasmiħ dwar il-pensjonijiet għalli xaħna n-interess dirett f'dan is sujġet Issa, l-ura lej l-ekwivalenza Fil-fatt eh, dan huwa importanti ħafna għaliex eh, jiżgura illi il, min ifassal il-politika jkun qed jiġi assikurat fuq livell adekwat. L-importanza ta' dawn id-deċiżjonijiet partikolarment fil-qasam tal Eh, f'dan il-qassam jrid jiżgura illi deċiżjonijiet jagħmlu sens barra minn hekk ippermettuli illi niddistingwi id-diversi um, aspetti u nixtieq nisħaq ukoll fuq il-punt illi tkellem dwar dwaru il-Kummissjoni. Il-fatt illi ehm, ċerta um, deċiżjonijiet marbuta ma' qatt delegati jew nkella um, ehm, id-deċiżjonijiet rigward ċerta stati membri. Rigward um, l-ekwivalenza bisħiħ kien hemm tlet valutazzjonijiet um, ehm, tal-Iżvezz rigward l-Iżvizzera, l-Bermuda u il-reġim anka Ġappuniż u dawn ir-rapporti eh, tistgħu sibuhom fuq il-website ta' l Rigward pajjiżi oħra, l-EUPA għamlet ukoll ċerta valutazzjonijiet ta' analiżi ta' ċerta lakuni li jeżistu. Fil-fatt għamlet 11 minn daw il-valutazzjonijiet. Uh, anka brabta ma' ċerta equivalence determinations. U aħna adottajna approċ differenti dawn huma rapporti ta' livell oli u nqisu anka il reġim supervizorju tal-pajjiżi terzi kif ukoll il-konformità tagħhom ma' kriterji ta' ekwivalenza. Dawn ir-rapporti jantiċipaw ukoll ċerta uh, artikoli bħal artikoli artikoli 172, 260 u artikli 227. Grazzi ħafna sanaddi l-kelma lil-rapporter. Grazzi ħafna, Sur uh, President. Mela, rikward l-ekwivalenza ta' pajjiżi terzi, ir-raġuni għaliex aħna għandna din il-kustjoni tal-ekwivalenza inkluża f'Solvency 2 hija biex ma jkunx hemm ċerta uh, zvantaġġi ta' kompetizzjoni għal kumpaniji tagħna. Nixtieq nirringressa lil kummissjoni wkoll uh, għall-ittra tagħhom li fiha qalu illi ser jadottaw dawn l-aspetti mill-aktar fis possibbli. Nixtieq intenni il-bżonn ta' dan kollu u anka illi dawn l-aspetti jiġu trattati b'mod individwali u mhux fi grupp wieħed għaliex inkella jkun wisq diffiċli għall-Parlament biex jitrattom. Jekk il-Kummissjoni mhux ser tippreżenta dawn l-atti delegati ta' ekwivalenza mill-aktar fis possibbli nirriskjaw illi um, ser ikun hemm iktar telfin ta' flus minħabba l-ġurisdizzjoni marbuta ma' l-assikurazzjoni, din hija li ħadd minna ma jishtiqx, jixtieq. Għalhekk nitlob li l-Kummissjoni sta biex tatina aktar dettalji rigward ċana nistennew flatti delegati. Rigward kwistjonijiet marbuta eh, ma' Solvency 2, għawek il-Kummissjoni il komissjoni il kummissjoni aħna eh, rigward il-kwistjoni ta' sub-tiers għadna maħniex eh, kontenti dwar deċiżjoni li teħdu fuq dan is-suġġett. U ċerta mm, tiers ma ġewx rispettati mill-Kummissjoni. U għalhekk il-ftehim politiku li qbilna dwaru mhux qed jiġi rifless f'dan il-parir. Għalhekk il-Kummissjoni xtuq nsaqsuha jekk hux ser tikkonsidra li terġa' tirratifika dan kollu. Dawn huma żewġ punti prinċipali, għandi xi punti oħrajn, però dawk huma żewġ mistoqsijiet prinċipali minn aħat Grazzi ħafna Catherine saqal PPE. Sur President, grazzi ħafna wkoll il-kellima fissem il-Kummissjoni fissem l-Ejopa speċjalment tal-kummenti zbieħ u amikevoli ħafna ta' Mario Nava illi fil-fat naħseb illi kien miftu ħafna dawn il-kommenti sa fuq l-ekwivalenza tal-pajizi terzi nixtieq illi ressaq ftit punti. Mela l-ewwel netta ħna kemm il-darba edna l-Kummissjoni li hemm bżonn illi l-atti legali għabazita ta' atti legali individwali għandhom kunu evalwati, jina fil-fema tiegħi hemm bżonn il ma jkunx hemm iktar dewmien u posponiment minħabba li sistema ta' Solvency 2 fl-aħħar mill-aħħar għandha tkun implementata fl-ewwel ta' Jannar 2016. Għadin raġuni jina nasib li fazi ta' tħejija għandha tkun fukata fuq lan, importanti li konna garanziji sabiex aħna nkun nistgħu nippjanaw ġejjin il-kollega Signora Styler diġa semmiet dan il-punt fil-kontest tal-assigurazzjoni. il rajupa fil-fat il-pjan tagħhom diġa hija ta' dispożizzjoni tagħna, allura nixtieq li l-Kummissjoni fina l-opinjoni tagħhom dwar x'inhuma ma' teġġissjonijiet illi qed jistennew li jieħdu l-pajjiżi terzi din kwestjoni tal-ekwivalenza tal-pajjiżi terzi, kif nistgħu inħarsu li mhux mod iżolat il-kompetitività Ewropea tal- eh, l-assigurazzjoni verament għandha x'taqsam mal-ekonomija Ewropea. Iżda rridu nħarsu anka lil minn mill-Ewropa anke f'dak li għandu x'taqsam l-iżviluppi fl-IAS u fil-fatt anka naħsbu l mal istati Uniti aħna għandna ċertu negozjati dwar dan il-ftejm tal-kavet, ġifiri illi għanna ikonna dan il-ftejm internazjonali, jena l-lum nishtu nkun naf minna għadha l-Kommissjoni fiex wasanna fuq dawn il-negozjati u l-Parlament Ewropew kif jista' jkun involut din u san kollu kif jista' tal informazzjoni li jixtieq. Thank you. Grazie sur Ashley Flox, eh, grazie sur President, eh, tlet punti għek ta' permetti li l-għawenet nxtenejt li jena dizappuntat eh, il-fat dwar il-fat li ehm, fuq dawn l-ekwivalenzi tal-pajzi terzi l-Komissjoni ma ħaber kieġ bizzejiet tafu li ehm, il-modelli interni jridu jibnew fa dan l-Europa u jridu nagħmlu dan mill-aktar fis għal allura nitla il-Kummissjoni biex ħabrek eh, kemm jista' jkun eh, net napoġa l fat li jkun hemm kollaborazzjoni għal fondi eh, ta' investiment fit-tul, it-tielet fond jena mħasab dwar l-aħħar dokument tekniku tal europa fuq irrati ta' limax u l-istrutturi li jitkellmu dwar valuri ta' spread li huma ola minn dawk soġġeruti minn l-istess Ewpa fiħdan dialogu ta' ta' direttiva Omnibus u li ġew maħruġa f'Mejju tal-2014 hemm żieda ta' 13% u nixtieq saqsija gdan fil-fatt jeddirċ il-ftejn politiku li aħna rħaqna f'omnibus b'tnejn, allura issa l għalfejn qed taħseb illi ħajkun hemm żieda fl-spread meta qabel ma l-evalwazzjoni oriġinali li kienet għamlet u l kommissjoni l-Ewpa jaqblu li l ta' implementazzjoni rridi jkunu konformi mal-ftejm li int laħaqfhom l-bustnejn. Grazzi. Grazzi Ashley. Fuq eh, l-ewwel punt eh, għalissa ġifiri fuq l-ekvivalenzi IVA nasib kien FF eh, għalja li nitkellem bizzi darba u l-punti kollha. Issa, sur eh, <laughs> Vanuven, ma Senjura Vanuven, ma nafx hekk eh, <laughs> kull darba saqsi jekk ngħidix tajba. Iva, ma fuq ehm, dan ehm, il-punt ehm, nishti nistaqsi u naqsam il-mistoqsija tijaj fit-tnejn l għonet kif hemm eh, fil-Green Papers assemi SMU nasbu li għanna investituri illi jistaw jiġeneraw kapital fit-tul nafu li hemm ċertu ċertu eh, restrizzjonijiet forsi fuq eh, l-tifse f'dan is-sens dak li għanna federativa ma jista' jxekkel l-investimenti li għanna brabta ma' relativ. Sef li sessin rekwiziti li għanna ma' federativa jtista xie il-fondi ta' ta' investiment. Nishtien saqsu l-Kommissjoni x'qed tissuġġerixxi biex tinċentiva il-kumpaniji biex jimmodernizzaw il-sistema li għanna bħala ma' bħala investituri ewlenin u t-tieni mistoqsija tiegħi hija waħda ikbar fid-daw tal-aġenda ta' tkabbir Ewropew, aħna nafu li rridu tkabbir, allura kif tara komissjoni kalibra raħjar ta' riskju biex nġeneraw biex nġeneraw investiment sostenibli fl-Unjoni. Grazzi minn ġet nara s-sur Mattias għal-grupp tal-GUEM, e mxħata ġera, le. Allura mela nadil kelma l-Sven għal-ħodor Eva. Kjarifek aħna qed niddiskutu eh, il-punti f'daqqa jew nkella ħan indirizzaw punt punt. Qed nindirizzaw biss l-ewwel punt tal-konferenza. Mela, mistoqsija l-ewwel li kommissjoni Tista' tipprovdilna lista sħiħa tal-liema pajjiżi oħra u ma maħsuba biex ikun hemm ekwivalenzi għalihom. Tistgħu tgħidulna naqra fejn waslu wkoll in-negozjati maċ-Ċina jekk eh, tistgħu tillumina ftit fuq dan il-punt eh, napprezzaw. Mbaħt biex nejt li hemm punt li fil-fema tagħna rridu nħarsu eh, lejn le hawnhekk qed nara sur eh, torer fil-qafas tal-kumitat li foka fuq it-taxxa nifhem li hemm ċertu rabta bejn koerenza fil regoli u naħal oħra evitar aggressiv ta' prinċipji tat-taxxa aħna rajna ċertu ċertu prassi partikolari eh, fi ċertu stati membri u eh, rajna stati membri li kienu ta' suċċess billi rnexxielhom jiksbu kompromess ehm, kompromessi fu eh, il-settur ta' taxxa l svizzera ma tifferma il-stejm ehm, ta' skambu ta' formazzjoni jem u nafu li dan um, seta' ikun possibli li xem um, fil-fat li Stati Uniti setaw jitfaw anki pressjoni fuq setturi oħra. Ġifiri naħseb li il-Kumitat ta' taxxam um, rrit jara li vera memx evitar aggressiv ta' taxxa imma ija xaħġa li rridu jħarsu leha għala valjam dan mhuwiex il-mandat tal komissjoni mhux għan mhux illi illi tiddiskutu dan imma naħseb illi ta' min nissuġġerixxu dan iva m'iniex kommenta imma għandi il-femmet tijaj fuq l-Istati Uniti u kif jataġiċi l imkien ma l-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna għadir kelma l-Mario, grazie l-għennet l-Rover eh, Estrella, Iva, ħadd nota fu ehm, iżewġ punti ġifiri iż-żmien u il-bundling nixtieq nkun ċar deċiżjonijiet eh, li jisaħħu daqt u tassew edin fil-proċess li ehm, nħorġu għom. ma nistax ngħidilkom eh, jekk hux qed nitkellmu dwar ġranet jew ġemgħat ehm, Imma, insomma, mux għed nitkellem dwar xur, ġifiri ta' din wara mm, il-kantoniera u uh, ħajkunu f uh, mm, f'bundles mm, skont l-ekvivalenzi, ħajkun hemm għatti legali għal ekvivalenzi uh, sħaħu oħrajn għal ekvivalenzi provizori dan dejjem fir-rispett ta' dak illi eh, ġaram eh, dik eh, dak illi l-mudlam madlam għax kien kien kien f'Novembru li xessara fil-fatt kienet imdawla sew u naħseb illi fil-fatt irnexxirna nerħu bilanċ tajjeb fuq ġejjieni nista' intenni sempliċement simpatija tagħna li fil-ħarifa mm, ikun hemm iktar u iktar unbundling fis-sens li jkun hemm unbundling pajjiż pajjiż issa Balzu Gigol saqsewni Sistaw, jek forsi għan nixtampa ċara f'dan eh, l-istadju l-lem, man nix għal-issa, imma eh, ċertament eh, biex il-mieġef għasur balċa nistan jidirkom illi eh, kif n-taqaw eh, kull xar nistam nirritorna lejkom fuq dan il-punt nasib li huwa eżerċizzju importanti għal-Kommissjoni ma anke wkoll ċittadini, eżerċizzju importanti fejn aħna naġġornawkom hekk eh, kif ikkonnetta informazzjoni mill-Ewpa kif għattilkom, dinja xaħġa li għanna maħsuba għal ħarifa ġifir ħajkun hemm tal-inqas żewġ tliet laqat oħra. Dak li nixtieq eh, huwa li ma jkunx hemm ambjent ta' sorpriżi tal-aħħar minuta. Kif qed jirġi jessa eh, vera forsi s-seru tafu ftit qabel imma tkunu tafu eh, li ma tip ta' ekwivalenzi jem ħajkun qed għalli ma' pajizi. Sur Fox. Jena, naqsam dispjaċir tijak għaddew mien, jena u kol, kolli xtiq kieku li ma kienx ikun hemm dan id-dew mien. Emminni, aħna qed nippruvaw kemm jista' jkun inxejnu dan id-dew mien u il-wieġeb għal dak l-għardi sura van Jenhosen. Nisab illi qed nagħmlu l-alma tagħna. Grazzi ħafna, forsi tistgħu tixtiequ żidu xi ħaġa fuq l-ekwivalenz. Iva, naħseb ehm, il-punt li nistan zejtu fuq il-kontest għad-dewmin li semma ma aħna fil-fat ħriġna bħala Ewropa fema fu eh, modelli reċenti u għamilna rakkomandazzjonijiet li il-modelli interni eh, jizaw eh, jassumu ċertu affarijiet fuq l ta' implementazzjoni u għallura ma jiva ma għabbażi dan jistaw jisiru assunzjonijiet fuq ehm, fuq l ekvivalenti Grazzi mela naddu eh, issa fuq l-attit delegati fuq eh, fondi ta' investimenti u fuq kalibrazzjoni ta' riskju iġviri l-elti fil-Komissjoni għandam l-intenzjoni li ikunem ikunem leġislazzjoni adottata il-fond insolvenza 2 mm, għall-investituri mm, kif ukoll mm, għall European Social Social Entrepreneurial Funds U qed nistennew um, li um, ikun hemm analoġija kwalitativa u evalwazzjoni tal-impatt um, li jkunu evalwati fuq private equity data. Aħna nifmu illi sissa l-istati membri ma wrewx oġġezzjonijiet u uh, l-Ewpa ma ġietx mitluba biex tagħti l-input tekniku uh, Allura, għalhekk jiena ħanibda Mario biex tagħtina daqqatajn fuq fuq nishtiq nejt illi eh, dak illi għattu b b'moċċar. Vera, kienem ċertu punti li semmejt li ġew provati ma domma ma ġewx publikati. Jekk eh, kieku l elti fem eh, kien jeżisti ta' ġi dan il-sujġet. Allora ma konniex niproponu dak illi t niproponu. Nek għonna niproponu għam li ehm, sam il-bidu net ehm, l-eltif jirrikonsidrat ehm, bl-istess mod bħal eh, Venture Capital Fund u ċertament nafu li eh, ma nistawx insolvu l-problema b'emendi u għonek nindirizza il-kwestjoni il-mistoqsija ta' Konrad, dan rridu nikkonsidraw fil-kontest ta' kalibrazzjoni, ġifiri, nsibu bilanċ tajb bejn l-investiment li staw jgħatu diversi istituzzjonijiet, u għonek għanna opportunità dwar il- assigurazzjonijiet li jieħdu riskju iktar fit-tul minn ehm, imsieħ boħra jew kell istituzzjonijiet oħra. Dawn l-opportunitajiet ehm, rridu ehm, neħduhom u rridu nikkonsidrawhom fid-dawl ta' dak li tisir fil-eltif imma dak li aħna sejna lill-Ewpa kif diġà kelli ċans ngħid ġviri nitolbu għam il-parir fuq l-investimenti għal proġetti ta' infrastruttura. Nasib illi dan u għam suġġett importanti ma' mujiex suġġett għalieħ rridu nakonsidraw fil dawl tal-bżon tal-kalibrazzjoni ta' regolazzjoni biex bekk ikun hemm investiment fit-tul kif suppost li jsir minn dawk li għandhom l-istruttura u r-riżorsi biex iwettqu din il-ħidma. Grazzi ħafna għalew pa tixtieq iżid xi ħaġa iva. Grazzi tal President aħna nilqgħu l-inizjattiva f'dan l-Unjoni biex nappoġġjaw soluzzjonijiet xirqa l-investiment fit-tul li jistaw tejbu l modell ta' negozju kif issemmam Dġa qabel għalina irridu naraw illi il riski ġodda jkunu komparabli ma dawk li diġa hemm u eh, il facilitazzjoni ta' investimenti fi proġetti ta' infrastruttura ma irridu naraw li tkun imħarsa kif ukoll ħasin ta' lassi jekk li sur navam u oħrajn tkellmu fuq ċertu eh, limitazzjonijiet regolatari. Aħna eh, xoltana ma jaħdimx biss fuq il-kalibrazzjoni tal-pisa kapitali. Nistaw nejdu li eh, importanti li l-investigaturi kollom il-servizz espert bizzejed biex evalwaw il-riskju Diġam sema illi hemm mm, il-possibilità mm, ta' mm, trattament iktar, iktar birraqa biex ikun hemm evalwazzjoni tal-kwalità ta' l-investiment. Grazzi. U issa del kelma lil Catherine. Ma nafx, jekk memħat ħadd li xi jitkellem fuq dik kwistjoni napprezza. Iva, nifem li kienem oħrajn li kienu ktar konċernati fuq dan is-suġġett allura nixtieq nagħti l-kelma tiegħi lill oħrajn ma nafx eh, inti tixtaqtej xi ħaġa meta tgħaddi dritt li mistoqsijiet li xi ħadd ieħor. Mhux kif jimxu l-affarijiet hawnhekk, imma insomma mela m'għandniex mistoqsijiet Michael KHDI Iva għandna mistoqsija ta' segwitu uh, fuq il-kalibrazzjoni, ġusta tgħidin nagħmel dependenza kellem uh, eh, forsi jem tisa daqsam għana l-forma tal-kalibrazzjoni, jekk huwa possibli f'dan l-istadion kella ma eventualment eh, grazzi eh, met nara l-ħat jitkellem Mario, l-istess jitkellem. Jek joġbok. Grazie. Dan punt ċar, din il-kalibrazzjoni trid tkun imsejsam fuq xi soda ma. Dak li provajna nsejsu eh, fuq indiċi, indiċi solidi, eh, netkellem l-indiċi um, LPX naf 50 um, li huwa l-indiċi um, għal-2003 sal-2013 għal-11 il-sena ċermem u naraw il-valur ta' riskju ta' 99.5 fil-mija u indiċi ta' kalibrazzjoni ta' 39 fil-mija. Dan ifisser illi dak li kienna fl-eltif huwa beħdwar paragonabli paragonabli ma dak illi għanna hawnhekk eh, kif għandilkom kienna bżon private equity price index għal 11 il-sena 11 il-sena fejn eh, kena l-ewel 3-4 snin eh, tajbin immens l-4-5 snin tawara kena um, kien kien kien żmien ħażin u mbagħad irpiljajna ftit l-aħħar ġifieri naħseb li għandna bażi eh, tajba. Incidentalment eh, Diskutajna dan kollu eh, fl-aqa reċenti li kienna xiftin ċurilu mal-istati membri u mal-parlament najider li l-sur Vanessa kiena emmek segretarjat ikon ġifiri Naħseb li kienem dettalji zvelati jemmek mod tassew eh, trasparenti, ma jek tidu iktar informazzjoni nista naddijek għamejva, skużawni, jien insejt nirringrazzja l sur Fox għal grazzi tijaw għal l-appoċ mm, mm, LTF. Grazzi, l-Europa Iva, maħna ma mistoqsija, partikolarment biex nħarsu lejn l-LTF u eh, nittamaw illi mintom puntati fuq dan. Then we come to the third point, implementing. Sanaddu għattilet point punt fuq riski tal-implementazzjoni li jinkludu l-bidli tal ġustamenti Risajt il 30 tal-direttiva tal-omnibus li jgħidu li din l-istruttura tal-, -tal Eh, risk free fil-fatt għandha tevita l eligibilta ta' dawn il-fondi u t-provdu wkoll inċentiv għal ġestjoni tajba ta' riski ġifiri. aħna rridu nibdew mill-ġati tal-interess tal-riskju wkoll illi għandhom ikunu fuq livell ta' maturità ta' 20 sena u għanna jkonna struttura u kol mod partikolari għall-euro illi tkun fuq l-istess livell ta' 40 sena wara l-extrapolation dawn ir-rati forward tal-extrapolation mhumiex ħaj eh, varjaw ħafna mir-rata ta' eh, mill-forward rate nispera li kulħadd fem għal muniti barra mill-Ewropa fil-fatt aħna qegħdin naraw li din il-forward rate tista' tkun differenti, tista' tvarja. Abbażi tal-pubblikazzjonijiet tal-Ewropa din il-UFR hija fuq il-level ta' 4.2% bħalissa il-forward rate. Mela nħalli fidejkom għal darbu oħra nibdew bl-Ejopa u mbagħad nistieden lill-Kummissjoni u mbagħad l rapporter u l-shadow rapporters. Kjoġbok. Grazzi ħafna sur President Iva kif qed inti il-leġislaturi tal-Unjoni Ewropea taw lill-Ejopa il-biċċa xogħol illi għandhom jippubblikaw l-informazzjoni teknika għal kalkolu ta' dispozizjoni tekniċi tal-assiguraturi skont Solvency 2. Din l-informazzjoni teknika tikkonsisti fil-rati ta' interess mingħajr riskju li huma relevanti għal terminu partikolari u l-istrutturi tagħhom il-bidliet skont il-volatilità u l-varjetajiet fundamentali li għandna bżonn nikkalkulaw dawn il-bidliet Solvency 2 id-direttiva u r-regolament delegat il-Kommissjoni fil-fatt wassal ċertu dispożizzjoni tal dan il-kalkulu. Dan l-informazzjoni teknika ħat tkun obbligatorja sir obbligatorja meta din tkun inkluża mill-Kommissjoni fatti ta' implementazzjoni. il direttiva ta' Solvency 2 titlob li la ewpa għandha tippubblika d-informazzjoni teknika mis-sena 2000 16 il d Din id-direttiva issa tejtu li din informazzjoni teknika għandha tkun ippubblikata minn inqas erba darbit fis-sena u l-Ejopa da tippubblika informazzjoni ta' kull xar sabiex tipprovdi informazzjoni lill-assiguraturi u reinsurance l informazzjoni ġernata. Il-kalkolu ta' informazzjoni teknika mill-Ejopa hija bbażata f'mod partikolari fuq l-anijiet ta' replicability u stabilità. Replicability tfisser li l-assiguraturi u reinsurance kif ukoll il-partijiet interessati ma kollhom possibilità illi jirreplikaw il-kalkoli għal dak l-Ejopa da tippubblika din dawn dokumenti tekniċi tispeċifika l-input data u l-metodi li jattintużaw jintużaw fil-kalkolu. l istabilitat tfisser li l-Ewpa ma t-ixtiex laqqas li tamel iktar għal il-volatilità. Billi nippubblikaw l-informazzjoni teknika li Ewpa ħadd ikkontribwixxi għal kalkolu konsistenti ta' dispożizzjonijiet tekniċi mill-assiguraturi reinsurance. Bilan li nagħtu kontribuzzjoni għall applikazzjoni konsistenti ta' Solvency 2. Mario, grazzi ħafna e kif qal is-surrej Mux il-lejli għadda, sa xiftit l lili l meta aħna konna diskutu dan il-punt dan huwa punt li importanti ħafna u jista' jagħti lejupa iktar responsabiltajiet għal kalkolu illi hemm bżonn trasparenza hija importanti ħafna ħalli ħaddieħor ikun jista' jerġa' jikkopja dawn it-tip ta' kalkoli ħalli jifhem il-kalkol kif qed isirhom jagħmilhom hu. Jiena kif għal s surrej kontent li pa qiegħda tappoġġa il-phasing in ta' Insolvency 2 diġà tibda tippubblika dawn ir ratu din l-informazzjoni teknika. Naturalment dawn mhumiex din mhix informazzjoni obbligatorja, issa qiegħda tkun ippubblikata u diġà minn issa ta' kull xahar għana nafu l-leġiżlazzjoni qiegħda titlob li dan isir mill-inqas erba' darbiet fis-sena u dan il-fatt li l pet jippubblikaw kull xara din meċina fid-direzzjoni tajba ħalli aħna nibdew nimplementaw id-direttiva ta' Solvency 2 mill-ewwel jannar 2016. Catherine Rapporten, Iva, grazzi nasef l-iktar ħaġa importanti hija trasparenza u dinja importanti rridu naraw kif um, aħna naslu dejjem situazzjoni fejn konna trasparenza m'għandix ħafna aktar xi nżid parti minn hekk. Sur Burkart, Velz. Iżaf, f'Diċembru ħana konna diġa diskutejna dan il-punt, konna diskutejna u koll il-mizuri għal dawn l-istrutturi u dawn il-curves fil-fat nirringrazzja ħafna lil kummissjoni u lil Europa illi qed jerġgħu jkunu hawnhekk sabiex nidiskutu dan il-punt u naħseb l-importanti li aħna nkunu ċari bejnietna bejn il-Kummissjoni u l-Parlament u ma hemmx għalfejn illi noqogħdu nippruvaw nibdu l-affarijiet permezz ta' notti ta' implementazzjoni. Aħna nafu li sitwazzjoni kif inhi fil-fatt hija ehm, diġà eh, partikolari u rridu naraw illi jekk għandna bżonn li jkollna sistema ta' tranzizzjoni ħalibek nippermettu li jkollna sistema ħjar din il tarat tal-interess għandha tkun kemm jista' jkun stabbli u tkun ibbażata wkoll fuq tbassir anka fuq perjodu twil ta' żmien aħna nafu li ma tip ta' oriġni kella il-kwistjoni u situazzjoni sabu fija palissa ta' għati ta' interes baxxi. Mħabba li dan kella xtaqsam, din kella xtaqsam ħafna deċizjon deċiżjoni tieħdes mill-Bank Ċentrali Ewropew, suppost naħseb aħjar stidinna l-Bank Ċentrali Ewropew stess Sur Draghi żgur li sema u kellna l-okkażjoni diskutu miegħu dan is-suġġett fil-kuntest ta' ħafna dialogi ekonomiċi li kellna, ġifieri naħseb li din ma kienx xi ħaġa eh, meħtieġa. Iva nittama li Sur Draghi sema dak li aħna qegħdin eh, nagħmlu meta nistidnuhom ma nistidnux qed naw li m'għandniex kummenti, komunisti mhuwiex qegħdin hawnhekk, Zven naħseb jixtieq kommenta Grazzi ħafna, Sur President, iva din id-diskussjoni fil-fatt. U kif qal burkat u għal sewa ħafna kienet diġa diskussjoni li aħna kellna matul diskussjonijiet leġislattivi. Issa, il-mistoqsija ta' kif aħna nistgħu nistabilixxu ir-rata forward għal settur tal-investiment fuq li ma livell għanna nistabilixu għal din ir-rata x'tip ta' stennijiet aħna għanna jkollna għalfejn stabilixxejtu rata per eżempju ta' 4.2%. Aħna ma stabilixxejniex il-livell għadna u importanti l ġizlatur ma jkunx jgħat eh, jaħseb li jaf x'inhi din ir-rata risk free U dik il ħagġa li verament eh, torqotni hija li jekk inti tqabbel ir-rata tas-suq fuq l ogħla livell tar rata tal kerv tal-rata tal-interess, intom tistgħu taraw li jekk tqablu mar rata tar regolaturi li bħalissa hija implementata fil-kuntest tal-regolament tal-assigurazzjoni Ewropea tistgħu taraw li hemm differenza kbira u din differenza hija minħabba l-fatt li s-suq jaħseb illi din mhijiex riżultat u konsegwenza tad-deċiżjoni u politika tal-Bank Ċentrali Ewropew li qed jipprova jnaqqas ir-rati tal-interess iżda li dan huwa żvilupp illi ħajjibqa' permanenti. U għalhekk l-Ajopa taħseb illi eh, għandha idea ħafna ħjar tas suq eh, kif ħa jidher huwa din din il-fema hija differenti ħafna minn dak illi s-suq qiegħed jaħseb u jagħmel. Ġien għandna bżonn spjegazzjoni għalija minħabba li dan kollu huwa marbut ukoll mal-prinċipju ta' prudenza u allura nixtieq nkun naf min-naħa tal-Ewpa kif ukoll min-naħa tal-Kummissjoni Kif tistgħu tiġġustifikaw intom din id-differenza kbira bejn ir-rati li għandna fissu u dak li tistennew il- Terz ewleni tassu u dak li huwa stabbilit bħala forward rate mill-Ajopa. Din mhix kwistjoni teknika biss, din hija kwistjoni ewlenija importanti minħabba li jekk il-kumpaniji tal-assigurazzjoni qegħdin ngħidulhom illi mhumiex qed jaħallu biżejjed proviżjonijiet u flus għall-assigurazzjoni u pensjonijiet din tista' tkun xi ħaġa li tista' toħloq problemi għall-istabilità finanzjarja tagħhom fil-ġejjin ġifieri jiena nixtieq nkun naf min-naħa tal-Ewropa jekk huma mhumiex lesti li b'mod kritiku jerġgħu jevalwaw il-mod ta' kif huma iddeċidew li jistabilxu dan il-livell ta' 4.2% u jekk dan il-kalkolu kienx għabbażi tal-politika ta' prudenza u nkella riżultat ta' diskussjonijiet bejnietkom bejn il-membri tal-Bord ta' Supervizuri li ma xtaqux li għatu aħbar negattiva. U nixtieq nitkellem ukoll fuq xi ftit mid-differenzi fil-kuntest tal-swap rates u ir-rati tal-bonds tal-gvern li qegħdin jintużaw sabiex nikkalkulaw dawn ir-rati risk free u nixtieq li nagħtikom eżempju li naħseb li huwa eżempju daqsxejn li jħawadni illi ir-rata għal bonds tal-gvern tal-Ungerija huwa 10 punti bażiċi biss minn minkejja l-rating huwa ta' 2B u fil-Brazil għandhom rating ta' triple B u ir-rata ta' ġustament hija 35 punti basiċi. Allura din hija xi ħaġa li intom taħsbu li ġustifikata, taħsbu li hija qlija li nimxu hekk. Nixtieq illi l-Ewpa jispjegawna kif waslu għal dawn il-kalkoli illi jwaslu għal riżultati daqsxejn illi ħawduni għal xi ħadd illi jaħseb u jemmen li rridu dejjem inqisu il suq u l-realtà fis-suq u mhux aħna dejjem nassumu li nafu aħjar dak li ħajġri fir-realtà. Manna l-ħadd iktar li jitkellem mela nisimgħu l-rappreżentant tal-EU. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l-Van Gigol ta' numru ta' mistoqsijiet jien nixtieq illi il-wieġeb għal punt li għamil sur Fox fl-ewwel intervent dwar il-livell tal-split fundamentali, dal-fundamental split. Nishtiq li nispiegalkom għalfejn aħna biddilna dawn iċ-ċifri fis-sena 2013 il-Lewpa ħarġet ir-rapport fuq l-evalwazzjoni tal-garanziji u aħna irriflettejna Fuq dan, is-sudan kollu kien qabel deċiżjonijiet li ttieħdu f'Omnibus 2. Omnibus 2 issa jirrifletti dak li għandna bżonn għal garanziji fuq perjodu twil ta' żmien. U aħna bħalissa qegħdin nimplementaw il-metodu li kien mixtieq mill-kolleġislaturi skont l-Omnibus 2 vera li ċivri huma differenti iżda huma skont il-metodu li kien mixtieq mill-koleġislaturi. Issa dwar il-mistoqsijiet ta' Sven Giegold nixtieq nipprova nwieġeb. Mela, dwar il-rata forward, il-forward rate kif din stabilixxejnija. Umbat kif aħna edin n-isu il sitwazzjoni ta' rati ta' interess baxxi fil-kuntest tal-kalkolu tal-forward rate. Umbat, sa' mistoqsija speċifika fuq il-ċart li qasmenna u l-kwistjoni tal-Ungerija u nix nispiega u kol għalfejn l-impatt tal-din l-ultimate forward rate tista' tkun differenti Jekk aħna nqisu dan il-4.2% u nqablu dan il-perċentwal mal-spot rates li għandna bħalissa, mela ħan nispjegalkom l-ewwel minn fejn ġibna dan il-kalkulu. Dan il-kalkulu qiegħed issir skont id-direttiva Solvency 2 u l-att delegati li aħna irridu eh, fil-fatt nirrispettaw. Aħna qegħdin naraw illi din ir-rata tkun is-somma għabbażi tar-rata tal-inflazzjoni skont l-artiklu 47. Issa, għabbażi tar-rata tal-inflazzjoni illi hija 2% skont il-Bank Ċentrali Ewropew aħna nafu li huma qegħdin jippruvaw jilqu għana aħjar minn hekk. U f'perjodu twil ta' żmien aħna qegħdin naraw li għana 2.2 fil-mija. U fil-fat skont informazzjoni teknika li għanna, ħna għedin naraw il-return tal-bonds fl-ewel nofs ta' sena ta' seklu 21 kien 2.3%. Il-perċentwal ta' 4.9% kien diġan ntuża fl-analiżi li aħna minna fis-sena 2013 meta konna dejjem bin-negozjati ta' omnibus 2. Nixtieq issa nipprova nwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek fuq il-fatt li aħna qegħdin inqablu l-UFR marrata tal-marrati tal-interess baxxi aħna maħniġ qegħdin ngħidu li l-Ewpa aħna nafu aħjar minn ħaddieħor x'qed jiġri iżda din hija kwestjoni bbażata fuq il-metodu li qed nużaw. Mela aħna qegħdin naraw li dirrata rata għandha tkun stabbli u din għandha tinbidel skont l-artiklu 47 jekk dak li konna nistennew jinbidel dak il-bassir li konna minna dan ifisser li fil-kuntest tal-liabilities dan jista' ikun rifless bosta 20 ta' snin. Ġifiri minn 60 sena l-qoddim fċertu kazijiet, dan huwa propju l-kas li jena il komwet li ħanuża meta nitkellem fuq l-impatt li l-UFR ta' 4.2 fil-mija miex qed tidher fil-każ ta' early maturities dawn mumiex qegħdin naraw li għandna dil perċent ta' 4.2% l-UFR li tapplika għalihom iżda dan jibda japplika ħafna d quddiem ir-rata ta' skont tkun għadhom jiex 4.2%. Aħna rajna illi il-livell li għanna bħalissa ta' interess mhux indikatur tajjeb għal dak li aħna nistennew mill-ġejjin. Aħna nafu li rata li jista' jkollna tista' tkun differenti mill-rat li għandna fis-suq. Dan jista' jiddependi wkoll fuq il bidliet fil-bassir u s-sanijiet fuq perjodu twil ta' żmien. Nixtieq nikkonkludi fuq il-punt speċifiku illi inti semmejt. Inti qassamtilna ċart hawnhekk u f'din ċart hija turi differenza bejn il-rati tassu u il rati spot rates. Wieħed mill-għanijiet tal-approċ tagħna dawn ir-risk free rates huwa l-applikabilta rridu naraw illi kemm jista' jkun aħna nużaw l-opinjoni tal-esperti u naraw li kunem ħattijħor li jimxi fuq dawn ir-rati. Aparti minn hekk l-att delegatu leġislazzjoni li għandna jistgħu jippermettulna li aħna nikkonsidraw ir-rati dawn l-aħħar 20 sena. L-UFR hija ibbażata u nniflu għalja permezz tal-kalkolu illi għadni kem semmejtilkom. U naturalment, nafu li hemm ċertu rekwiżiti li huma inklużi f'din it-tip ta' kalkolu. mbagħad inti saqsejt mod speċifiku fuq il- il-bidla tar-riskju għall-Ungerija. Dak li xaqsam mal-kreditu aħna konna deċidejna nistabilixxu rata ta' bejn 10 u 35 punt bażiku. U eh, fil-fat fil-kas tal-euro aħna bdejna naplikaw minn min numru 10 ta' punti bażiċi fil-fat fuq din il-bażi wasanna l dan il-kurrikulum. Grazzi ħafna, Kummissjoni ma nafx jekk jixtieqx jisir ċaħġa. Tista t-permetti n mistoqsija supplementari? Għadna kien smajna tweġiba twila għal-mistoqsija tijak. Il-mistoqsija tijak jizda ma kienieċ imwieġba, jekk intom, intom x-lestir terġaw t-konsidraw il kalkol li għet jintuża ħalli nevitaw li tatu l-impressjoni li intom għet iġibu ruħkom bħal rating agency nafu kif wasaltu fej wasaltu, nafu x'kien il-kalkolu, iżda r-riżultat huwa differenti ħafna minn dak li qed jistennew is-swieq finanzjarji. Intom taħsbu illi dan huwa inċentiv għalikom sabiex terġgħu tirriflettu daqsxejn fuq il-metodu li qed tużaw tista' għatina tweġiba qasira. Iżda jiena ħadd il-messaġġ li l-metodoloġija kienet deskritta. Iżda forsi jiena ma fimx, so, surrej jiena nista' ngħid li jiena spjegajt kif nwasanna għal UFR 4.9% 4.2%. Din huwa rekwiżit legali l-metodu ħajkun ispeċifikat ħalli bekk aħna naraw li l-kalkoli għal l-assiguraturi u reinsurance ikunu ċari. Aħna bħalissa ninsabu fl-istadju li rridu nispeċifikaw il-metodu, iżda dan mhux qed jimplika li ħajkun hemm xi bidla fil-UFR. Nittama li dik jgħat fuġiba ta' soddisfazzjon għalik fuq il-metodu li ntuża. Grazzi ħafna lill-rappresentant tal-Kummissjoni l-Sur Rej. Nixtieq li nwaqqaf l laqatana tagħna sakemm ma jiġi t-tim tan-negozjati tal fca li aħna nkomplu bil laqatana tagħna. Grazzi. Thank you. So we are now going. Grazzi. Ejjan komplu. U naddu għal punt 5 tal-agenda tagħna li huwa punt relevanti ħafna il-punti kollha huma relevanti, però naħseb li tifmu li dan huwa punt partikolarment relevanti. Issa suppost illi nivvutaw, naddil kelma l sinjuma Pereira. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq uh, insejjaħ lil kollegi kollha mill eh, gruppi oħra sabiex nipposponu il- votazzjoni fuq dawn il-gruppi. Il-punti kollha l-RSMs, isrms l il-CR4, CR3s, etc. Dak kull punti kollha li jirnexxilna naqblu fuqhom issa qed nirriskjaw illi ninqasmu fi żewġ gruppi jekk nivvotaw illum hekk kif kien imbassar. Għalhekk nitlob lilek, Sur President, biex titlob lil l-PPE u l-ALDE u l-kollegi minn partiti politiċi oħra biex nipposponu il-votazzjoni tagħna bġimgħa. Dan mhux ħajoħloq l-ebda problemi f'dak li hu kalendarju għal din il-leġislazzjoni u jkun hemm il-possibilità li terġa' tispoġġa fuq l-aġenda anzi li meta nivvotaw niksbu maġġoranza. Għalek, ħanerġa nitloba l darboħra oħra, ġiġa b b'mod privat, pero sa nitloba b'mod pubbliku. Ikun ta' vantaġġ għal grupp ikon, għal komitat ikon, jekk ikunu nistaw nipposponu il-votazzjoni bġimma u nivvotaw il-ġimma d-dieħla. Thank you. Uh... Grazzi. Ovvjament nifhem l-importanza ta' dan il-punt f'dik li hija importanza strateġika u istituzzjonali ta' dan il-Parlament Ewropew. Aħna nippruvaw dejjem niksbu l-maġġoranza eh, l-maġġoranza fil-votazzjoni biex ikollna aktar eh, saħħa politika, però naħseb dan huwa diskrezzjoni ta' mhux tiegħi issa ta' membri oħra. Naddi għalhekk ikkalma lil rapporter is-Sur Balz, l-Onorevoli Balz. Grazzi, Sur President. Dwar din il-kwistjoni kien hemm diversi diskussjonijiet mhux biss miegħek iżda anka ma' membri oħra ta' dan il-Komitat Ikon. Fissem il-PPE nixtieq nejt li aħna nixtieq nivutaw illum propju għaliex nemnu illi dan is-suġġett huwa lest biex nivutaw dwaru. Issa kien hemm iktar minn il-fuq minn 20 laqata shadows u tul dawn il-laqat kien hemm il-possibilità li naslu għal kompromess. Iżda dan fl-aħħar mill-aħħar qatt ma seħħ. U għalhekk jasal il-punt fejn konna tassew naslu biex nieħdu d-deċiżjoni u kif eh, għadek kifet inti dan huwa suġġett importanti ħafna u għalhekk hemm bżonn illi nivvutaw dwar dan is-suġġett u għalhekk nixtieq li tassew illum nivvutaw. Jidher li din hija x-xewqa tar-rapporter sakemm mm, xi gruppi politiċi oħrajn ma jixtiequx iżidu xi ħaġa oħra. Nad l kelma lis Lambret. Grazzi, Jiena naħseb illi hemm ir-riskju illi il-Kummissjoni ser tirrifjuta eh, l-emendi tagħna. Niftakru fil-fatt li eh, f'dak li għalina il-Kummissarju Timmermans illi jekk dan il farma ma dwaru il-proposta ser tiġi irtirata. Nifhem il-, -il talba tal smd pero ma nħossx li fġima ser nexxilna neliminaw id-diskrepanzi li jeżistu bejnietna fuq il crd u l-BRD. Pero jekk hemm lok għad-dialogu jiena dejjem favur dan il-dialogu. Keynes Wimmer. Thank you. I would just like to actually echo and support the EPP. There comes a time when... Na, naqbel mal-PPE. Ikun e, hemm situazzjonijiet, okkażjonijiet fejn ma jirnexxilekx tasal kompromess. Naħseb li fuq dan il-fajl irnexxilna e, naslu fejn l-aktar l-istajna, u għalhekk illum importanti illi nifutaw. Jiġifieri nappoġġa il-PPL e u naqbel illum na nifutaw. Grazzi, Sur Kula. Iva, ma nafu li kienem diskussjonijiet twal ħafna, ma nasab li fi spirta kompromiss irridu nieħdu deċiżjoni hawnhekk u naqtaw darba l Oh yes. Mr. Chair. Grazzi, rapporter mill-ġdid, Sur President. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid illi minkejja differenzi li jeżistu bejnietna kien hemm diversi diskussjoni kostruttiva li saret dan dan il-grupp ta' negozjati ta, u ta' negozjaturi. Inexxilna niproċedu f'din il-leġislazzjoni għalkemm għadhom jeżistu ċerta punti li mhux qed naqblu dwarhom. Iżda bħalma qal Philip Lambret huwa diffiċli ħafna illi jirnexxilna naqblu fuq xi ħaġa li hija tant kritika li qed taqsamna la mar nix namlu dan, sa issa ma naħsibx ser na namlu dan f'ġimgħa. Barra minn hekk meta niksbu riżultati minn dan il-kumitat, ser niżguraw li kolna bizzejet momentum u biżejjed veloċità fin-negozjati mal-Kunsill. U naħseb illi biex nizguraw li din il-leġislazzjoni ta' diqija illi nivutaw fuq din il-kwistjoni. Naħseb illi dan huwa valur illi ser tina vantaċ fuq il-Konsil u ser eh, nistabilixxu l-agenda ħna nfusna u natu u kol ċerta opportunitajiet sabiex tkun jkun jista jisir eh, jiġi faċilitat ix-xogħol tal-banik u tal-banik ta' investiment. Grazzi ħafna. Jina naqbel ma dak li qal Filipp. Pero teżisti diskrepanza kbira bej dak li jixti uh, eh, il-PPE u dak li offrew gruppi politiċi oħrajn. U għalek ma nasibx li nistaw nsolvu din il-problema. Aħna għal rajna situazzjoni kifini, qed naraw wis diskrepanza. U fil-verità ma lebda preferenza jekk hux ħan ivvutaw illum jew ġimgħa oħra. Jekk hemm bżonn nivutaw illum, però nivutaw illum. Grazzi, Sur Zanni. Grazzi, Sur President. Aħna ħdimna ħafna, għamilna ħafna laqat sabiex nipruvaw nsibu xi punt taqbil dan il-gruppi politiċi differenti, da ma kienx possibbli u lanqas ma naħseb illi ġimma iktar ser tkun biżejjed biex jirnexxilna nilħu il-maġġoranza ta' t-mixti, għalek naħseb illi l-lum għanna nifutaw il-lum. Nabel kol ma' Filip illi jekk dan il-test il-lum ma' jaddix, hemm il-riskju illi l-Kommissjoni eh, tirtira dan it-tip ta' test mill-programm tagħha. Għalek fl-opinjoni tiegħi jekk ikolna test li jiġi irtirat jew test li jiġi approvat bil-pozizjoni ta' rapporter jina li li ma tantx tamilli differenza, għalek jina aktar favuri l votazzjoni illum. Grazzi jider illi il-maġġoranza ta'kom jishtiqu li nivutaw illum, pero jekk l tishtiq l-SND nistaw namlu votazzjoni dwar jekk għanix nivutaw illum. Mela, ndur lej l-SND tixtiequ illi naraw li nagħmlu votazzjoni dwar jekk għandniex eh, nivvotaw illum jew nipproċedu bil-votazzjoni. Nipproċedu bil-votazzjoni. Mela, eja nagħmlu verifika l-ewwel poġġu il-karta elettronika tagħkom u niftaħ il-votazzjoni sabiex nagħmlu verifika. One EPP too many. Membru Zejet tal-PPM. 60-60. Tajjeb, votazzjoni maluqa. Mela. Mela. Konna qed nippruvaw hemmhekk ma jfissirx li qbilna li nipposponu l-votazzjoni. Madana kollu, ejja naddu għal votazzjoni reali u nivvotaw favur kompromess A, dawk favur da kontra verifika votazzjoni miftuħa Hemm kollega li mhux qed jivvota, però tajjeb ukoll mela il-kompromess A ġi adottat. Kompromess B, dawk favur daw kontra għandi bżon namel, hemm bżonn li nagħmlu verifika għal darbohra mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Kompromess beġi rifjutat. 31 kontra, 29 favur, Jiġifieri issa nistgħu ngħaddu għal emenda 229. Nitlobkom li turi riżultat però. Mela, emenda 229, dawk favur. Dawk kontra. Ejja namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Rejected. Can you see it? Yeah. Now we vote amendment 231 Mela, nivvotaw għal-emenda 231 231 bissa lissa. Mela, dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet rifjutata. Naddu għal emenda 230 li hija identika mela le naddu għal 232. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Namlu verifika fuq eh, emenda 232. Votazzjoni miftuħa. Għatfa tal-person wahda tivvota. Votazzjoni maluqa. Din maddiċ. Naddu għalek għal emenda 19 ta' rapporter, dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika fuq emenda 19. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għal emenda 20. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika. Mela, votazzjoni miftuħa fuq emenda 20. Vote is closed votazzjoni maloqa u din għaddiet. Naddu issa għal emenda 2-3 dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. li illi maddiċ, pero għajan għamlu verifika. Uh, kif tafu hemm ftit persuna qed jivvutaw, aħjar nagħmlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela, din ġiet rifjutata u s-sanadu għal kompromess ċe wieħed, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ, kompromess ċe t-nejn, favur, kontra, astensjonijiet, namlu verifika fuq kompromess ċe t-nejn, votazzjoni miftuħa, jidur li ma taddix pero Ejja nagħmlu verifika. Votazzjoni magħluqa? Fil-fatt din ma għaddiċ. Naddu għal kompromess ċe, dawk favur, kontra. Astensjonijiet? Namlu verifika fuq kompromess ċe, votazzjoni miftuħa. Iva, kompromess ċe. Votazzjoni maluqa. Għaddiet b'maġġoranza ehm, kważi assoluta, tajjeb. Naddu għal kompromess de. Mela, ħanivutaw b'memenda orali mill-ħodor. Ġvi nassu mill hemm oġġezzjoni tal-membri dwar din l-emenda orali. Segretarjat kuntent, mela nistaw nivutaw issa fuq kompromess D. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika dwar kompromess D. Mela, votazzjoni miftuħa. Tfadal persuna wahda biex tivvota. Votazzjoni maluqa maddiċ, maddiċ kompromess de. Mela, nivutaw fuq kompromess de wieħed, dawk favur. U kontra, astensjonijiet, maddiċ. Kompromess de tnejn, dawk favur, kontra, astensjonijiet, rifjutat. Nivutaw għalek fuq emenda Tnejn sitta ħamsa. Dawk favur. No kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika fuq emenda 265. Votazzjoni miftuħa. Tfadal votazzjoni waħda, tajjeb votazzjoni maluqa, din l-emenda ġiet adottata. Mela, nivvutaw issa fuq emenda 266, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, namlu verifika fuq uh, emenda 266, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, rifjutata. Iva, dil-emenda ġiet rifjutata. Mela, naddu għal emenda 267. 267 dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet rifjutata. Emenda 8, dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet namlu verifika fuq emenda 268. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela, nerġaw nivvotaw fuq emenda 268, dawk favur. Namlu verifika. Mela, votazzjoni miftuħa. Fuq emenda 268. Tfadal min vota. Tajjeb, votazzjoni maluqa. Mela, din ġiet adottata. Issa naddu għal emenda 269, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika fuq 269. So is closed. Votazzjoni maluqa Mela naddu għal emenda 270, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, adottata. Naddu issa għal kompromass E. E wieħed jgħid il-President. E wieħed. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ditx. e Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet namlu verifika fuq kompromess e Votazzjoni miftuħa. Persuna oħra x'tivvota. E2. Tajjeb, votazzjoni magħluqa. Mela, din ġiet rifjutata. Mela, nivvotaw fuq E, kompromess E, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, namlu verifika fuq kompromess E. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rifjutata. Emenda 275 ta' Fulvio Martuscello. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet rifjutata emenda 273 dawk favur dawk kontra astensjonijiet rifjutata emenda 278 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq emenda 278 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa digit rifjutata Mela nadu għal emenda 279 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, namlu verifika fuq eh, emenda 279. Hemm bżonn li terġgħu tivvutaw problema teknika. Oh, me included me? Yeah. <laughs> <laughs> Still Two colleagues to vote. Fada zewġ kollegi oħra xivvutaw. Eh, hemm bżonn li terġgħu tivvutaw. Hemm żewġ persuni ma xtuqx jivvutaw, tajjeb, votazzjoni magħluqa, mela din ġiet adottata. Mela dik kienet tnejn tnejn u sebgħin. U Unaddu għalhekk għal tnejn seba sitta. Dak favur, dak kontra, astensjonijiet ma ditx naddu għal 274. Dawk favur, dawk Anzi, ħanamlu verifika ta' 274, votazzjoni miftuħa. Mela, għanna ċerta abbramenti kreativi għawek. Pero, din għaddit. Issa naddu għal emenda 282 dawk favur. Kontra astensjonijiet rifjutata. 284 dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet rifjutata. 283 dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet rifjutata. 286 favur. Kontra astensjonijiet namlu verifika fuq 2 8-6. What is close is adopted. Mela, din ġiet adottata. Mela, naddu għal 2-8-8. Sawa, 2-8-8. Għalix 2-8-8 u 2 u 2 disa 0 jaqaw. Mela 2-8-9 dawk favur kontra astensjoniet maddiċ. Favor 290 um, favur kontra astensjonijiet, um, maddiċ 288 favur kontra ma astensjonijiet, verifikam votazzjoni elettronika miftuħa fuq 288. adottata. Tajjeb u eh, mena. Eh, jekk di kieġet adottata jgħaw 291 371 miċħuda 372 votaw eh, fi blok it-nejn jaqaw jekk lebda minn 289 u 209 jiġu adottati. 685 favur kontra assenzjonijiet 688 favur kontra assenzjonijiet 689 um, favur kontra astensjonijiet maddiċ u koll 686 favur kontra astensjonijiet meċħuda 293 favur kontra assenzjonijiet, meċħuda 294 favur kontra assenzjonijiet, um, maddirċ 295 favur kontra u sessjonijiet verifika fuq 295 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa biex 24 favur kontra sessjonijiet adottata 289 favur kontra sanzjonijiet ma dirċ kompromess F1 favur kontra sanzjonijiet ma dirċ kompromess F2 favur kontra sanzjonijiet ma dirċ nċekjaw il-votazzjoni fuq F2 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa kompromess kompromess F favur kontra sanzjonijiet verifika votazzjoni miftuħa magħluqa ma ditx kompromess 302 favur kontra Attenzjonijiet mandiċ. 300 favur kontra. Attenzjonijiet votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 301 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 304 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 330 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 303 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 305 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 307 Favor, kontra assenzjonijiet mandiċ 307 favor kontra assenzjonijiet mandiċ 308 favor, kontra assenzjonijiet Nasja pelli maddieċe deċ imma nifħu votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Madirċ 350 favur kontra assessorijiet nasib li madirċ imma niverifikaw votazzjoni elettronika verifika fuq 350 Maddiċ, mela 323 favur kontra astensjonijiet verifika votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa persona waħda tbaqla tivvota votazzjoni magħluqa meġħuda 300 22 favur kontra astensjonijiet skużawni mirġet nara kom sawa l-ura nisa votazzjoni elettronika votazzjoni maluqa ma ditx 310 dak favur dak kontra assenzjonijiet, nasab il-damadir, segħam ċaħat ma jitlob xe verifika, naddu għal 309, favu kontra assenzjonijiet, verifika fuq 309, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma 311 favur kontra għastanġanijiet ma ddieċ. 312 favur kontra għastanġanijiet verifika. Naħseb li ma imma nċekjaw. Għata s-sermaluwa ma ddieċ imma 313 favur kontra astenzjonijiet ma 314 favur kontra assenzjonijiet ma 315 favur kontra assenzjonijiet ma 316 favur kontra sanzjonijiet ma 318 favur kontra assenzjonijiet verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maħdiet 313, favur, kontra, astenzjonijiet verifika, fuq votazzjoni. Votazzjoni maluqa għaddiet. Naddu issa għal 317 favur kontra sanzjonijiet niftu l-vot. Votazzjoni maluqa. jekk ehm, adottajni għallu l-nistaw naqbżu għal 324 dawk favur kontra sanzjonijiet maddirċ 335 favur kontra assenzjonijiet verifika vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. 326 favur kontra sezzjonijiet maddeċ 327 l-istess 328 favur kontra sezzjonijiet maddeċ 329 332 favur kontra assessjonijiet Nasab eh, ma d ma niftu votazzjoni elettronika. Jidokku. Grazie, eh, naddu għal 323, favur kontra sessjonijiet. Eh, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, adottata. 336 favur kontra assenzjonijiet verifika fuq 336 votazzjoni miftuħa 334 taqam 336 adottata Naddu issa għal 337. Favur kontra sanzjonijiet ma' d-dirt. 338 kien identiku, mela naddu naddu għal-emenda tal-rapporter 27 favur kontra Astenzjonijiet, eh, votazzjoni elettronika miftuħa. Maddiet. 347 favur kontra votazzjoni miftuħa għal-verifika votazzjoni maluqa adottata 348 uh, favur kontra astensjonijiet. Verifika fuq 348 votazzjoni miftuħa. Kollega ieħor li jivvota jekk iġobkom. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Naddu għal 351 favur kontra attenzjonijiet niċċekjaw tazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma' 10. 352 favur kontra astensjonijiet mitħuda 353 favur kontra astensjonijiet mitħuda 354 favur kontra astensjonijiet mitħuda 355 favur kontra astensjonijiet verifika u telettroniku. etnara eh, li ġiet meċħu daħna ta' regolament imma ma kien hemm min bazzin il ħazin li deħ mela 356 eh, favor kontra sanzjonijiet adottata eh, verifika ma' dana kollu fuq l-emenda votazzjoni magħluqa għadda 357 favur kontra ma assenzjonijiet niċċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Maħdiet kompromess FA favur kontra assenzjonijiet verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa adottata. Kompromess ġewieħed dal favur kontra assenzjonijiet maddiex kompromess ġe żewġ partijiet l-ewwel partiji. dawk li huma favur kontra assenzjonijiet adottat adottata tieni parti favur kontra assenzjonijiet verifika fuq it-tieni parti ta' kompromess. G. Votazzjoni maluqa. Adattata. Kompromess H1 eh, favur kontra assenzjonijiet verifika votazzjoni miftuħa tajjeb jidher dalli hemm żewġ minisa ma jistgħux jivvutaw mitħut ngħaddu għal kompromessa, għakka favur mm, kontra ma sessjonijiet adottat Naddu għal kompromess i wieħed favur tidu li li dawn ġew irserati. Mela, wieħed favur kontra sanzjonijiet, meċħut, kompromess i favur kontra sanzjonijiet, verifika fuq kompromess i. promess eh, je favur kontra sanzjonijiet verifka votazzjoni maluqa adottat kompromess ke wieħed naddu għal-paġna 17 tal-inqas eh, dokumenta tiegħi tidu tqalbu xiftit paġni naddu għal-kompromiss kewieħed kif ħabbart Tajjeb, wieħed ehm, miċħut tnejn favur kontra astensjonijiet verifika sena marruqa għama ditt k favur kontra attenzjonijiet, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiex. Għannadu. Iva, ma eh, ħatmu eh, ħatmu qed jara minn hemm fuq. Have eh. it on your Okay. You want to still watch? You want to take a picture? Ija, tiddu taraw stampi gbar biex kun tisaw taraw il-rizultati aħjar. Is-Sur Lambert, eh, tixtieq intervjeri eh, Iva, nixtieq ngħid eh, li dan mhuwiex l kompromess li ġej meċħut huma huwa kull kompromess fil-fatt li ġej meċħut. Jiena tasew nibża li billi nivvotaw emenda emenda ma ħanispiċċaw b'test kompletament inkonsistenti u m'iniex qed nitkellem favuri u kontra ġaħat f'din l-awla, sempliċement qed naħseb illi sew din friskju illi speċaw b'test illi Għana għarridikolu mm, mm, mm, nifem li rridu nevotaw ma din hija sitwazzjoni tipika illi naħseb illi risqa xiftejt eh, lejn zoni eh, <laughs> mhux magħrufa, iva naħseb illi twissija għak hija waħda serja ma għalhekk jiena fil-bidu għat illi eh, misna konna diġam attenti fil-presentazzjoni ta' pożizzjoni għawja minna għatana. Surtament dan mhux il-każ, imma mm, <laughs> naf li biex aktar xħas bieċa test li jem mm, ma jifmuħat s-sura, s-senjura, eh, Ferreira, mm, jena evitajtem li nejt eh, bidan imma dak li huwa li għadu kif int eh, votazzjoni bħal dik li għanna tfasser biex konna test illi t-tifsira tijaw għat kun kważi ekvivalenti għal xejn. Naħseb illi nistam naqbel ma illi id għal. U għam tiftit diffiċ li xaħka li għet jihdu il-test. Nasab illi fċertu kazijiet għet għanna test illi għet imur għal dak li kellna minnaħa tal-Kummissjoni jew kella lejn emendi individwali allura naħseb illi nistaw niproċedu. Aħna għadna nota. Jera ma nistax li f'naqsam it ħasib ta' Sur numbers ma' ħat noda biex nimxu l-qoddim mela, bil-votazzjoni artiklu 488 favur kontra astensjonijiet kompromess k waqa mela qed nivvotaw fuq eh, emenda 488 favur kontra astenzjonijiet għadda Nivvotaw issa 490 favur kontra astensjonijiet maddiex. 492 favur kontra astensjonijiet meċħut. 501 favur kontra assenzjonijiet meċħut. 502 favur kontra assenzjonijiet nċekjaw mill 502, eh, votazzjoni miftuħa. Għadba persona wahda biex tivvota, votazzjoni malu għam mm, adottata nimxu għal 497 daw favur tajjeb 497 eh, mela favur kontra astensjonijiet, SND favur, adottata. 503 favur kontra assessjonijiet verifika vot elettroniku 503 votazzjoni maluqa maddiex 504 favur kontra sessjonijiet eh, miċħut. Għames mija mm, mm, u 24 mm, 45 favur kontra ma sessjonijiet ma d-diexem. Mismew favur kontra sessjonijiet. Votazzjoni miftuħa. 512. 511 ġi tal allura naddu għal 512 votazzjoni maluqa. Sitta u erbajn huwa kompatibbli mela dak favur kontra ascensjonijiet. verifika jekk iġobkom għamlu sinjal bidejkom. għadbat li t-minni votaw votazzjoni magħluqa Riżultat 513 favur kontra assessjonijiet votazzjoni miftuħa verifika 513 persuna oħra ħoddelet il-vota, votazzjoni maluqa, Adottata. Ija, ma rajx li soċali demokratiċi favur 514, favur kontra ma sensjonijiet ma 10, 525, favur kontra sensjonijiet ma 10. 517, favur kontra sensjonijiet ma 10. 522 favur kontra attenzjonijiet votazzjoni miftuħ għal verifika 522 votazzjoni maluqa għaddit 522 favur kontra assenzjonijiet maddiċ verifika votazzjoni miftuħa fuq 521 Arbaqa vot wieħed. uh 520 votazzjoni waħda favur kontra astenzjonijiet adottati 516 favur kontra astenzjonijiet verifika ma nasib li iva, ma ddiċ Ejva, ma rridu nimxu għal 518 jek ma favur kontra assenzjonijiet 518 ma dieċ 526 favur dawn l-lemeda neħdwa fi blok ma 527 528 u 238 tridu tivvotaw b'mod separat, eh, m'hemmx problema. Mela, ma nivvotaw eh, fi blok 526, 27 u 28 biss. Favur kontra astensjonijiet verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottat. Issa. 238 favur kontra sanzjonijiet ma' 10. 529 favur kontra assenzjonijiet meċħuda 532 favur kontra assenzjonijiet verifika vot elettroniku għal 532 Vota ċenu maluqa adottata. jek qed nara sew għandna 608 li jaqgħu u nistgħu ngħaddu għal 533 favur kontra estensjonijiet ehm, qed tgħidu li le xiex. Mela, nintenni, vot għal 533 favur kontra sanzjonijiet ma ma taddix. Mela, dawn it-tnejn li ġejjin jaqgħu ehm, nivotaw 538 eh, votazzjoni elettronika miftuħa. Persona waħda fadla qed ivvota. Votazzjoni magħluqa. Adottata 48 favur kontra astensjonijiet verifika vot elettroniku fuq 48 votazzjoni maluqa adottata 539 dawk favur kontra astensjonijiet verifika suppost ġiet adottata persona waħda tfadlilha tivvota u tazzjoni magħluqa 539 għaddiet 540 favur kontra assenzjonijiet ma' 10 541 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Eh, ħames mija 42, eh, 500 u 43 eh, maddewx, anki 544, 545 favur kontra stenzjonijiet, naħseb li maddeċ, ma nieħdu vot elettroniku, 545. għal-baqam zewġ voti għad vot wieħed votazzjoni maluqa ġiet adottata 546 favur kontra sensjonijiet adottata 548 favur kontra Astenzjonijiet ma d-dieċ. ddiċ. 549 favur kontra astenzjonijiet ma d-dieċ. ddiċ. 550 ija identika ma' 551 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, 552 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, 553 favur kontra astanzjonijiet aħjar nerġaw naraw 553 kieġob konvutaw votazzjoni elettronika miftuħa. Vote is closed. Nara votazzjoni għaddiet 554 favur kontra astanzjonijiet Maddiċ, jen nikkontrolla u l-votazzjoni permezz ta' votazzjoni elettronika ta' 554. Nara votazzjoni, maddiċ. 555. Favur. Kontra. Assenzjonijiet, maddiċ. 556. Favur. Kontra. Assenzjonijiet, maddiċ. 50. Favur. Kontra. Assenzjonijiet, nivverifikaw numru 50 kieġob konvutaw. Vote is closed. Nara votazzjoni għaddit mela l-kompromess l lessa favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess. Kompromess emme favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw votazzjoni ta' kompromess emma kieġu konvotaw. Vote is close. Nara votazzjoni għadda l-kompromess. Kompromess enne. Favur, kontra, astenzjonijiet jekk tixtieq nivverifikaw votazzjoni ta' kompromess enne kieġobkom. Vote is closed is adopted. Uh, Nattit. L-emenda 641 favur kontra astanzjonijiet ma ditx. 642 favur kontra astanzjonijiet ma ditx. 643 favur kontra astanzjonijiet ma ditx. 55 favur kontra astenzjonijiet. Ejja niverifikaw numru 55 bl-azzjoni miftuħa kieġa konvotaw. Nara votazzjoni. Ma tiġ. 644 favur kontra Jek un nivverifikaw 644, nivvotaw. Na, votazzjoni. Ma ddiċ. Su President Suzani, pero naħseb li kienem daqxej ta' zbal forsi żball tekniku fuq numru 55 jekk jogħġbok tista' terġa' tirrepeti l-votazzjoni. Le ma nistax nerġa' nirrepeti l-votazzjoni. Jiddispjaċini darb'oħra missek tgħid qabel li kellek problema. 645 favur kontra astenzjonijiet maddiċ naħseb 645 jekk jiġobkom votaw. Vote is closed. Is rejected. Maddiġ, 646. Favur, kontra, astenzjonijiet. Maddiġ, 56. Favur, kontra. Jek tixtiqu nistaw niverifikawa din kieġu konfutaw. Still want to vote? ta' dal-persuna t-tivvota, votazzjoni maluqa, adottata 56 u 647 jaqblu fl-imkien l favur kontra astenzjonijiet. Nasib maddewx. 57 dok favur. Kontra. Astenzjonijiet sebaw Niverifikaw 57 kieġabkom votaw. Vote is close. Nala il-votazzjoni ma d ddiċ. favur. Kontra. Astanzjoniet ma d ddiċ. 649 favur. Kontra. Astanzjoniet ma d ddiċ. Numru 58, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nasab li għaddit din. Jek tixtiqu niverifikaw għanistaw. Fiġobkom il votaw Numru 58. Jina naħseb li għaddit. Għamluni. man ċekja. Għatfadar tlet persuni li għandhom jivvotaw. Nara votazzjoni. Għaddit. Mela, 59, dak favur, kontra, naħseb għaddit, iżdajjan verifikawa. Dan huwa grupp ta' emendi identiċi kieġobkom votaw. Na, votazzjoni għaddew. 650 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess P favur kontra astenzjonijiet għaddew għadda dal-kompromess. Sawni, issa 670 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 671 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 672 favur kontra jekk tixtiju niverifikaw 672 votaw kirakkom. għadda. 673 u favur kontra sanzjonijiet għaddit. Maddit ċanti, skużawni. 674 eżatt bħala, mela naqbżuwa morru 675. Favur kontra sanzjonijiet maddit. 676 favur kontra sanzjonijiet maddit. 677 favur kontra Astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw 677 kċibkom votaw. Nar votazzjoni. Maddiċ. 678 favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 67 favur kontra Astenzjonijiet. Għaddit. 62 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 680 favur kontra astenzjonijiet għaddit 681 favur kontra astenzjonijiet għaddit 682 favur kontra astenzjonijiet jen verifikaw 682 kħiġu konfutaw. Vote is closed. Na, il-votazzjoni ma ġieċ. 63 favur kontra Jien nivverifikaw 63 kieġobkom votaw. Two to vote, seal. Għatfadda zewċ persuni li għanna nivvotaw. u mela, nalaq votazzjoni. Għaddit. 684 eżat hija kompatibbli ma' 63 dak favur kontra astenzjonijiet 684 ħjar nil-verifikaw. Vote is closed. It's rejected. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 690 dawk favur kontra astenzjoniet maddiċ. 691 dawk favur kontra astenzjoniet maddiċ. 692 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 644 favur dinja fil-grupp fl-imkien ma' 183 favur kontra astenzjonijiet nasib li ma taddix aħjar niverifikaw din mela Tada żewġ persuni li għandhom jivvotaw. Persuna waħda issa. Votazzjoni maluqa, Ma ddieċ. 746 favur kontra stanzjonijiet maddiet 65 favur kontra astenzjonijiet tixtiqu nivverifikaw 65. Vote is closed. Adopted 740. Addit. 747 favur kontra stanzjoniet maddiċ, 66 favur kontra stanzjoniet aħjar niverifikaw, 66 kieġobkom votaw. To vote. Għatfa dal person għada li għandu t-vota nara il-votazzjoni. Għaddit. 749 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma maddiet. 67 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 750 favur. Kontra. Astenzjonijiet. En verifikaw 750 kieġab konvotaw.

is adopt. Nara, votazzjoni għaddit. 753 nishta qabillu madom xioddu favur kontra stanzjonijiet maddiġ 69 favur kontra astenzjonijiet aħjar verifikaw 69 kieġob votaw. Vote is closed. Is ad. ha detto. Numero 7. Votazzjoni għaddit. Numru 70. Favur kontra astenzjonijiet. numero 7 che 70 come votaw. Three people to vote